Uh, good morning everybody. Uh... Lodwa tajba lil kulħadd bħalma tistgħu taraw jien ndil pjaċir li l-kummissarju nominat Neven Mimicha diġa jatawn maħna hemm ħafna attenzjoni tal-istampa u għalhekk nixtieq l kollegi tal-istampa jieħdu ritratti tagħhom u l-filmati li jixtiequ jieħdu forsi nider f'xi uħut u għalhekk ġibt l-iktar ingravata kolorita dal-għodu biex nidher tajjeb fir-ritratti u intuhom ftit iktar ħin biex lestu x-xogħol tagħhom u mbagħad jekk joġobhom nitlob l-uffiċjali tal-istampa biex jitilqu mill-kamra. Qed nara l-bqija tal-membri onorevoli tiegħi li qegħdin jeħbomu wara l-kameras eh, ħaġa mhux tas-soltu imma ikonna nagħmlu hekk skont il-protokoll. Kulħadd libes l-aħjar il-bis tiegħu u qiegħed l-aħjar imġiba tiegħu. Lest il-fotografi? Tajab wisq? u għalek nilqa minn qalbi lil kulħadd merħba għal dan din l-okkazjoni tan speċjali li hija smieħa l-konferma tan-nomina tal minnaħa tal-gvern tal-Kroazja għall-ewwel kummissarju Ewropew tagħhom. U għalhekk okkażjoni importanti ħafna kemm għall-Parlament kif ukoll l ewropa kollha u huwa privileġġ għalija li jien nista' nippresjedi din il-laqgħa. Naf li ser ikonna skambju ta' femmijiet kostruttiv ħafna u li ħafna mal-kommissarju nominat. Nixtieq nilqa l-ewwel darba partikolarment u b'mod formali l-interpreti kroati tagħna għaliex l-ewwel okkażjoni formali fejn ħajkonna l-ilsim kroat. Sfortunatament qegħdin hemm fuq bin-numru 24 tal-kabina u għalhekk ma nistax narhom minn hawn nxejrilhom imma naf li intom tistgħu xxejrulhom u tagħtuhom merħba fil-Parlament Ewropew. Okkażjoni verament speċjali din. Għal daqsant. Qabel ma niftaħ il-laqa, nixtieq nagħmel xi rimarki formali dwar smieħ il-proċedura li se nieħdu u responsabiltajiet tal-Kummissarju u ftit l-isfond qabel nibdew. Minkejja dan nixtieq nilqa' wkoll l-udjenza tagħna fuq l-internet għaliex din il-laqa imxandra fuq l-internet bħal laqat kollha tal-Kumitat Imko tal-protezzjoni tal-konsumatur u s-suq intern u naf li hemm ħafna nies seguna minn fuq l-internet u forsi anke mill-Kroazja li għall-ewwel darba qed iħarsu u jaraw x'qed nagħmlu f'dan il-kumitat. Għalhekk il-tentazzjoni telibni nishtiq ngħid li li l kummissarju li għattana kollha mxandra fuq l-internet nil-għawk fostna u nittama li titħaddem fix-xogħol magħna mal-konsumaturi. Nittama li Taqraw ukoll newsletter informativa ħafna li tistaw tabbonaw biex tirċivuha eh, newsletter importanti biex ikollna kuntatt mal-udjenza tagħna minn fuq l-internet ukoll. Dik il-preżentazzjoni kummerċali tal-imko xogħol lest issa ngħaddu għax-xogħol tagħna tal-lum. Dan ismiħ qed seħ mod konġunt mal-Kumitat Envi, l-Kumitat tal-Ambjent, u l-President ta' dan il-Kumitat u jien binna li il-Kumitat tal-Ambjent u tlet membri tagħhom is-Sinjura Klass ser ikunu hawnhekk bħala Viċi President tal-Kumitat tal-Ambjent u ħajkollhom tlet membri kifed biex iresqu domandi tagħhom il-Kummissarju nominat dwar ir-responsabiltajiet tiegħu brabta mal-politika tas-saħħa speċjalment fuq il-kwistjoni tal-tamir mediku. Mbagħad il-qofol tal-mistoqsijiet ħajkunu mill-Kumitat tagħna għaliex ir-responsabilità ġenerali li l-Kummissarju Memeċa nominat ser ikollu jekk jiġi konfermat mill-Parlament Ewropew huma marbuta mal-kwistjonijiet kollha tal-politika tal-konsumatur, kooperazzjoni tal-konsumatur, sikurezza tal-prodotti u ħafna kwistjonijiet u punti li jenna naħdmu fuqhom u anke responsabiltajiet importanti għal prodotti tas-saħħa koll. Huwa ċar li dan huwa l-qofol ta' xogħol tal-Kumitat tas Suq Intern xogħol li ngħaddejjin bih. Skont ir-regoli ta' proċedura, il-Parlament jevalwa il-Kummissarju nominat għabbażi tal-kompetenza ġenerali tiegħu impenn Ewropew u indipendenza personali u jevalwa l-arfin tal-portafoll prospettiv tagħhom u l-ħiliet ta' komunikazzjoni tagħhom. Qed nieħu nota ta' dan għaliex dan żammuh f'moħħkom nafċert il-kummissarju nominat huwa mistieden li jibgħat eh, tweġibiet għal kwestjonarju naħseb li l-kol għandkom uqrajtum fil-dokumenti li għandkom t tweġibiet disponibli blitzna kollha għal membri tagħna. Ser ikolkom ukoll id-dikjerazzjoni tal-interessi personali tal-kummissarju nominat u nikkonferma li rċevejt itra mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali mill-President ta' dan il-Komitat li taħdin il-proċedura eżamina l-kodiċi ta' mġiba għal-Kummissari għamlu skrutinju ta' dan u mandomx osservazzjoni x'jamlu. Din hija rekwiżit formali. Issa fuq il-mod kif ħanaħdmu f'dan ismiħ ser nipruvaw nimxu mod stret ħafna ser taraw l-arloċ idur il-ħin kollu d-dimkom għax ser rridu kemm jista' jkun mistoqsijiet minn naħa ta' membri differenti u biex bekk kulħadd iżomm mal-ħin b'mod ġust. Dan huwa il-mod kif ħanaħdmu dal-għodu. Jiena dal-waqt ser nistieden il-Kummissarju nominat biex jagħmel stqarrija ta' ftuħ ta' mhux iktar minn 10 minuti, imbagħad nużaw il-bqija tal-ħin tagħna tej u 35 minuta għal mistoqsijiet Nibdow bil-gruppi politiċi kollha l-koordinaturi tagħhom li kollha jistgħu jistaqsu mistoqsija kull wieħed u mbagħad ikun opportunità għal mistoqsija supplementari. Infakkar l-kollegi u l-kummissarju nominat dwar il-ħin allokat għal dan għandkom massimu kollegi ta' minuta għal mistoqsija ta' ftuħ. Ġeneralment nittama li jkollkom mistoqsija waħda ta' kwalità għolja emmin min ikollu żewġ mistoqsijiet jew min jiprovaj daħal minn taħt tliet mistoqsijiet imma nippreferi li jkollkom mistoqsija waħda soda l kummissarju nominat. Mbagħad ikollu żewġ minuti biex iwieġeb u jekk tixtiequ taħt fuq l-opportunità jkollkom 45 sekonda kollegi għal mistoqsija supplementari. Nippermetu li nfakkarkom u se nżom stret kif tafu minn smieħ ta' qabel li l-mistoqsija supplementari tkun marbuta mas suġġett tal-mistoqsija tal-ftuħ. Jekk tippruvaw iddaħlu mistoqsija fuq xi ħaġa oħra, jien naqtalkom il-mikrofonu għax naħseb li mhux ġist fuq il-kellima ta' warajkom. Il-kummissarju mbagħad ikollu minuta biex iwieġeb. Skużani li qed inkun formali wis, imma meta l-affarijiet nibdew nagħmluhom imbagħad bil-prattika. Tkun kullu nistgħu nafu kif ħanaħdmu u l-affarijiet jimxu ħarir. Naf li huwa parti minn tim wiesa li ser jaħdem fuq ħafna kwistjonijiet transettorjali, iżda nfakkarkom li l-kummissarju nominat mhux ser ikollu responsabilità għal affarijiet marbuta ma' l-ikel jew l-sikurezza tal-ikel jew inkella it-tabak jew kwistjoni marbuta mas-saħħa pubblika jekk issibu mod eleganti kif tistgħu torbtu dan mal-politika tal-konsumatur nistedenkom nagħmlu dan, imma kwistjonijiet li mhux parti mill-portafol tal-kummissarju nominat mhux ser nippermettihom bħala punt ġust għal-membri kollha. <coughs> Isni sur dal lodu, imma naħseb li biex nkunu nafu l-affarijiet kif ħajimxu, tajjeb li għamil dan u biex nieħdu l-aqwa potenzjal li nistgħu nieħdu minn dan ismiħ. u nittestjaw lill-Kummissarju għal massimu possibbli fuq x'inhu huwa responsabiltajiet tiegħu u x'beħsibu jagħmel. Nistidinkom biex tħarsu dal-punti li għandek għamilt. Tajjeb naħseb li koprejt il-punti kollha li kelli nkopri. Għanna l-interpretazzjoni bħalma tafu 23 lingwa uffiċjali issa, 22 lingwa eżistenti plus il-Kroat u apparti minn hekk nittama li kollox jimxi ħarir. Mela nimxu minn hemm huwa pjaċir kbira lija li nistieden lill-Kummissarju nominat, is-Sur Neven Mimiċa, biex jagħmel diskors għal kumitat imko għall-ewwel darba. Kummissarju nominat għandek il-mikrofonu għal 10 minuti. Grazzi President. Sur President, membri onorevoli, huwa pjaċir u unur kbir għalija li qiegħed fostkom illum u qed nipprova nikseb l-approvazzjoni tagħkom biex insir l-ewwel membru tal-Kummissjoni Ewropea mill-Kroazja. Inħossni privileġġat li ġejt nominat bħala kummissarju għal politika tal-konsumatur. Hija opportunità kbira biex bekk namlu differenza reali u pożittiva ħafna tal-ħajja ta' kuljum tan-nies. Jekk niġi konfermat, niprofa nistabilixxi kooperazzjoni sfiqa mal-Parlament. Aħna nħadnu interess komuni biex intejbu l-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini Ewropej. Huwa ċar li aħna għandna ċans aħjar li nagħmlu dan jekk niġbdu ħabel wieħed flimkien. Għal din ir-raġuni jiena nħabbrek biex nibni konsens bejn il-linji politiċi u nazzjonetajiet differenti. Ippermettu li issa naqleb għall-sin twelidi il-Kroat bħala l-ewwel kummissarju nominat li ħajtkellem bil-Kroat fil-Parlament. Forsi mhix xaġa storika, imma minn tal-inqas tista' tkun eh, storja li tistgħu tisimgħu. Din dan huwa jum sabiħ ħafna għall konsumaturi u daw kollha li ħadmu perseveranza u b'dedikazzjoni fuq il-politika tal-konsumatur b'saħħitha fuq il-livell Ewropew kien hemm solidarità ta' dawk kollha involuti, anke l-Kummissarju b'dan il-portafoll, il-membri tal-Parlament Ewropew u dawn iż-żewġ kumitati flimkien. U dan wassal għal tama ġdida għas suċċess ta' sinerġiji soċjali u ekonomiċi li l-konsumaturi edin isejsu fil-ekonomija Ewropea. Is-solidarjetà hija ċentrali għal valuri Ewropej kollha li naqsmu u hija valur li għandna nħadnu bis-saħħa speċjalment fil-kuntest ekonomiku korrenti fejn l-Ewropa titkun maquda biex flimkien nelbu l-isfidi ekonomiċi. Is-solidarjetà u l-prosperità ekonomika huma elementi ewlenin fil-politika tal-protezzjoni tal-konsumatur. Dawn huma l-istess valuri li jiena kont immexxi minnhom meta fil-Kroazja promovejt l-ewwel pakkett leġislattiv għall-protezzjoni tal-konsumatur fil-Kroazja u nħeġġeġ lil ċittadini Kroati biex jatfu l-opportunitajiet ta' suq ħieles ekonomiku. Neqleb issa lura għall ingliż Jiena naħseb li hemm żewġ dimensjonijiet ewlenin għall-politika Ewropea tal-konsumatur. Għandek in-nefqa' Eh, għandek il-dimensjoni ekonomika li twassal asseta seta ekonomika tal-konsumaturi fejn nafu li hemm nefqa tal-konsumatur li ta' 56% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk il-konsumaturi għandhom rwol importanti x'jaqdu biex jagħtu nif ġdid li tkabbir ekonomiku u jmexxu u jixprunaw l-innovazzjoni u s-sostenibilità. Għandhom rwol ċentrali biex jaħtfu l-potenzjal sħiħ tas-suq uniku u l tas-suq uniku. Il-konsumaturi mhumiex biss xerrejja, u għalhekk it-tieni dimensjoni tal-politika tal-konsumatur hija soċjali. Irid ikun hemm eh, benefiċċji tangibbli u konkreti li jitwetqu għal-konsumaturi stess. Is-swieq iridu jaħdmu għall-konsumatur u mhux bil-kontra biss. U għalhekk importanti llum li l-ċittadini Ewropej qed jiffaċċaw eh, ċirkostanzi ekonomiċi diffiċli ħafna u għalhekk hemm bżonn ngħinuhom irridu namlu l-aqwa valur possibli ta' kull euro, kull kuna u kull munita nazjonali oħra, tan kruċali. Il-politika tal-konsumatur tista' tisseta l-konsumaturi biex jiksbu aktar vantaġġi jaħtfu l-frankar potenzjali u iwetqu l-drittijiet tagħhom mod effettiv. Sur President, membri onorevoli, jiena realistiku. Naf li żmien sa tmim tal-mandat tal-Kummissjoni huwa wieħed limitat. Iżda huwa biżejjed biex nikonna impatt reali u biex nuru l politika tal-konsumatur Ewropew Ewropea tista' u għandha tagħmel differenza fuq il-post jekk niġi konfermat insejjes ix-xogħol tiegħi mod sot fil-aġenda tal-konsumatur Ewropew. U naf li ġaġi msawwar mill-Parlament b'mod partikolari l-Kumitat Imko. Għan appoġġa l-approċċ olistiku u naħdem bħala assis tal-aġenda, naħdem flimkien mal konsmissari mod partikolari l-Viċ President Redding biex bekk inżom taħt sebajnejn kull aspett tal-aġenda il prioritajiet speċifiċi tiegħi bħala konsumatur għal politika tal-konsumatur Eh, jistaw niġbruhom f'tlet kelmiet: konsolidazzjoni, kooperazzjoni u komunikazzjoni. L-ewwel biex nikkonsolidaw il-qafas leġislattiv. Hemm numru ta' proposti importanti pendenti fil-Parlament u l-Kunsill, speċjalment fuq l-apparat mediku u diagnosi in vitro, is-sikurezza eh, tal-prodotti u l-kontijiet bankari. Għan kontribut, namel kontribut siwi kull ma nista biex nappoġġa l-adozzjoni ta' dan fil-mandat Fil-leġizlazzjoni li diġa ġiet adotta jiena ħanoqgħod attent għal trasposizjoni effiċjenti u xirqa u l-implementazzjoni ta' dawn. U nafu l-regoli ta' riżoluzzjoni u t-telwim eh, ta' telwim huma eżempji tajbin u anki dispożizzjoni fuq il-kosmetika. It-tieni parti jorbot mal-kooperazzjoni mal-imsieħba Il-politika tal-konsumatur jista' tkun ta' benefiċċju jekk taħdem flimkien ma' oqsma ta' politika differenti, hija parti integrali tal-oqsma ta' politika differenti u għandha tiġi appoġġjata minn ħafna msieħba differenti. Se nidentika sfonds importanti għal dan ix-xogħol u nibda ovvjament fih dan il-Kummissjoni. Nitkellem għal konsumaturi fisem il-kulleġġ, niprova ikolli alleanza b'saħħitha ma' ħafna kummissarji oħrajn li l-oqsma tal-politika tagħhom għandhom impatt fuq il-konsumaturi Nimpenja ruħi mill-bidu net ta' diskussjonijiet fuq inizjattivi li promovu l-perspettiva tal-konsumatur u l-interessi tal-konsumatur matul il-proċess kollu ta' tfassil tal-politika. Pala rappresentant demokratiku e- elettament elett demokratikament ta' ċittadini Ewropej, il-Parlament huwa msieħeb importanti, speċjalment iż-żewġ kumitati preżenti llum. Il-politika tal-konsumatur hija l-politika tan-nies u intom tirrappreżentaw in-nies. Jiena nara li l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur huma rabta essenzjali l-konsumaturi. Sta l-istati membri l-ewwel qabel kollox li jżguraw li dawn l-organizzazzjonijiet jaħdmu b'suċċess fuq livell nazzjonali. Iżda l-Kummissjoni tista' tagħti appoġġ siwi u ħerqan li nagħmel dan. Għandna nikkooperaw ukoll mal-imsieħba internazzjonali bħal pereżempju ċina dan huwa essenzjali biex niżguraw li l-prodotti kollha mibjuha fl-Ewropa li inkludi l-importazzjonijiet jikunu konformi ma l-standards stretti ta' sikurezza tagħna. Għandna bżonn sikurezza fis-sors. Niprofa niġbet eh, alleanza wkoll mal-industrija biex nappoġġaw il-protezzjoni tal-konsumatur effettiva u niżguraw li l-kumpaniji jikkompetu fuq livell indaqs. Dawn huma żewġ naħat tal-istess monita. Nimpenja ruħi biex nitħaddan mal-industrija mod miftuħ u trasparent. Sinjuri, il-kooperazzjoni hija relevanti partikolarment tal-infurzar Dan huwa qasam li jiena nemmen li nistaw u ser nwettqu riżultati konkreti qabel it-tmim tas-sena 2014. Id-drittijiet tal-konsumatur li mhux qed jiġu nforzati ovvjament ma jeżistux fil-prattika. L-infurzar isir l-ewwel qabel kollox fuq livell nazzjonali fis-suq, iżda l-Unjoni tista' tagħti appoġġ u s-saħħa l-effettività tal-isforzi nazzjonali. Dan sar b'suċċess permezz tan netwerk tal-awtoritajiet ta' infurzar nazzjonali u bil-famużi sweeps L-għan tijaj u għalli dan l-appoċ Ewropew inkompli meċi iktar qoddim. Jiena rrit nara kif nistaw nużaw il-network sabiex nisfruttaw aktar. Nistaw wessaw l-loqsma koperti, nistaw niddeterminaw l-aqwa prassi, jiena nishtiq nesploraw kol jekk sweeps jistaw xieġu estizi. Dawn il-mizuri jistaw waslu riżultati ta' malajr Barra minn hekk jiena nemmen li għandna nużaw dan ir-rapport għal ħidma tan ir-regoli ta' nfurzar korrenti pjanati s-sena d-dieħla. Din opportunità kbira biex b'mod dettaljat nirrevedu l-qafas kurrenti u naraw jekk iwettaqx l-aqwa riżultati possibbli. Għandi lan nitħaddem f'proċess ta' riflessjoni biex nixbet fl-imkien il-imsieħba differenti fix-xhur li ġejjin. Sinjuri, tielet priorità tiegħi li hija li attivament u viżibilment nikkomunika u nipromovi il-politika Ewropea tal-konsumatur. Importanti li nxerdu l-kelma dwar x'tagħmel biex ittejjeb il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini Ewropej. Din tittimbena fuq informazzjoni iktar immirata lill konsumaturi espressa b'lingwa sempliċi u ċara. Għanna bżon informazzjoni li tat il-konsumaturi l-evidenza u l-fiduċa li huma mħarsa u li huma jkollhom drittijiet ċari u li jistgħu jiġu forzati. Dan huwa importanti partikolarment għal konsumaturi li jgħixu f'pajjiżi kultura dajfa tal-konsumatur. Hemm ħafna oqsma fejn konsumaturi jistgħu jifrankaw il-flus, jistgħu innaqsu l-ispejjeż tad-dawl tagħhom ħalsu inqas miżati tal-bank u jishtru iktar prodotti li jidumu mażmin ta' kwalità ola. Jiena fil-mandat tiegħi niġġenera u naħdem flimkien mal-partit interessati u l-imsieħba biex bekk ikun hemm kuxjenza pubblika b'saħħitha fuq kwistjoni tal-konsumatur. Jekk dan ikun ta' suċċess, ikun wirja tal-fatt li hemm valur miżju ta' ċittadini minnaħa tal-Unjoni. Barra minn hekk tkun ta' tħeġġiġ għalihom li jivvutaw għall-elezzjoni ta' Ewropej is-sena d-dieħla. President, membri onorevoli, il-politika tal-konsumatur tittadatta ruħa r-realtà li qed tevolvi, il-kriżi ekonomika, l-evoluzzjoni digitali u suq globali dejjem jikber. Jekk ittuni l-opportunità jina determinat li nuża l-potenzjal sħiħ tal-politika Ewropea tal-konsumatur. Hija politika reali ta' ċittadini, tmiss il-ħajja ta' kuljum ta' kull wieħed u waħda minna, torbot flimkien l-Unjoni man-nies. Fil-fatt hija ta' sikwit tweġiba l-mistoqsija bażika ta' ċittadini tagħna. L-Unjoni x'tagħmel għalija? Grazzi tal-attenzjoni. Well, thank you very much indeed, Consumer. Grazie ħafna, Kummissarju nominat, għal arrija ta' komprensiva ħafna U issa ser ikonna l-ewwel mistoqsijiet mill-koordinaturi tal-gruppi fil-Kumitat Imko u nibdew b'Andrea Ġvab għandkom minuta kull wieħed għal mistoqsija ta' ftuħ tagħkom. Su Ġvab. Grazzi, Kummissarju, nominat. Nixtieq nibda b'numru ta' mistoqsijiet fuq il-prioritajiet tal-Kummissjoni li se tissieħab magħha dal-waqt jekk tiġi approvat Wieħed minn responsabiltajiet huwa li tejjeb is-suq ir-regoli tas-suq intern u s-suq wahdini. Il-Parlament ħareġ b'rapport unanimament approvat fuq il-suq waħdini u nixtieq li l-Kummissjoni tagħmel iktar milli għamlet li moddi. Semmejt sweeps. Anke fil-kontribut bil-miktub tiegħek inti tiktibt li rrid ikollna implementazzjoni aħjar anke forsi binqas leġiżlazzjoni. Klims ħafna jinstemaw imma nafu li binqas tista' tagħmel aktar ħafna drabi. Ma nixtieq nkun naf minn għandek b'mod speċifiku xatti leġislattivi tixtieq li naħdmu fuqhom minn issa sa tmiem tal-mandat tiegħek jekk tiġi approvat biex niżguraw li l-konsumaturi fl-Ewropa ikollhom xi benefiċċji għalihom. Naħseb li għandna bżonn eżempji speċifiċi fuq kif ħanestendu sweeps u kif ħajkonna atti leġislattivi individwali. Komissarju għal żewġ minuti. Mr. Schwab for this. Grazzi Sur Schwab għal din il-mistoqsija li ti tippermetti li niżviluppa da xejn iktar fuq il-proċess ta' policy making li nara bħala kompitu importanti għal komissarju tal-politika tal-konsumaturi. Dina miex politika Eh, illi għanda għan wieħed hija orizzontali li titlob għal kooperazzjoni mal-kummissarji l-oħra kollha kważi. Hemm eh, proposti, inizjattivi u, u, u interessi li jistaw jaffettwaw il pożizzjoni tal-konsumaturi. Għal daqstant l-attivitajiet tiegħi se jkunu ibbażati fuq din l-aġenda tal-konsumatur meta ngħid li jina mm, ir-rwol tiegħi naraħ bħala gwardjan tal-aġenda tal-konsumaturi jfisser li nikkonċentra fuq l-erba' pilastri. Eh, eh, sikurezza sikurezza tal-prodotti u dana eh, jaqbel ukoll mal-politika tal-konsumatur tal-konsumatur tal-komissarju meta nitkellmu wkoll fuq il-prodotti non armonizzati. Jiena nħares l qudiem biex nikopera mal-kumitat tagħkom u anki ma' kumitati mal-kumitati l-oħra biex ikollna Eh, proposti legali fuq eh, tamir eh, mediku eh, fuq diagnostika fuq il-pakket sicurezza u fuq sorveljanza, mikrosorveljanza biex dawn ikunu jistaw jaddu anki waqt dan il-mandat tal-parlament attuali. U naturalment dina tkun proposta leġislativa, jekk nistaw aħna nimxu iktar fil-parti leġislativa, jinsan ikkonċentra mbagħad fuq ir-reviżjoni tal- uh, tal-protezzjoni eh, tal-konsumatur sen innidu revizjoni ta' dan il-proċess eh, fl-istati membri u jekk eh, ikun hemm bżonn jekk l-analiżi turi dan, allura flimkien insibu definizzjoni ta' għafas ta' koordinazzjoni aħjar għall implementazzjoni ta' dawn il-prodotti. Għal daqstant eh, informazzjoni, empowerment tal-konsumaturi, eh, ma jfissirx li se jkonna bżon ta' inizjativi eh, leġislativi ġodda, imma huwa kompitu konkret illi għandu eh, jitressa minnaħa tal-komissarju ġdid tal-konsumaturi. Grazzi. Sur Schwab, għandek bżon ta' Eh, mistoqsija supplementari. Grazzi ta' risposta, però jew nixtieq titkellem fuq il-proposti konkreti eh, li jistgħu jiġu applikati fl-Stati membri. Hemm inti fil-kummenti bil-miktub għat illi eh, il-politika tal-konsumaturi tittadatta roħa għal realtà realtà ġodda, jrid ikun hemm anki kultura tal-protezzjoni tal-konsumatur. Huwa diffiċli li il-Komissjoni kolla approċ orizzontali għal daqstan din il-kultura tal-konsumaturi għanda tiġi eh, infasla u naħseb illi eh, jina għet nitkellem anki bħala rapporter eh, tkun ħaġa tajba biex ikonna vizjoni biex nadattaw għal dawn ir-realtajiet għax il-konsumaturi fl-Europa kollha għandhom l-istess diritti u, u jridu jkunu konxi minn dan il-fatt. Komissarju, grazzi, Iva, jiena tkellim fuq il-proposti pendenti illi eh, se jiġu diskussi fil-Parlamentu fil-Kunsill, imma diġa hemm leġislazzjoni eżistenti li tirrigwarda l-interessi tal-konsumaturi. U jiena se nkun preżenti, se nkun lest biex biex namel front loading tal-perspettivi tal-konsumaturi f'kull implementazzjoni ta' kull leġislazzjoni eżistenti. U dana eh, li rigwarda għal direttiva ta' direttijiet tal-konsumaturi eh, tal-unfair commercial practice u rridu namlu iktar ukoll fuq il-kommerċ eh, online u fu il-parteċipazzjoni tal-konsumaturi, specialment uh, meta nitkelmu fuq il-data protection u dawn huma oqsma fejn is-sitwazzjoni għandha titjieb. U dana ugualment u bbażat fuq id-drittijiet tal-konsumaturi eh, drittijiet tal-passeġġeri u fil-modi ta' trasport differenti u dawn huma kollha oqsma illi jina sen nikoopera mal-komissarji l ohra biex ikonna eh, l-interessi tal-konsumaturi eh, espressi anki fil- eh, l-istati, fuq livell tal-istati membri, fuq livell tal-koordinazzjoni Ewropea. Grazie għajt il-President, issa naddu għal signora Gepard għal round limis, minuta, zax minuti għal mistoqsijatija. Grazie ħafna. Sur Mimika, nistana sa' tilbes il-headphones. Inti diġa għad fl-introduzzjoni illi id-drittijiet tal-konsumaturi li ma ġux implementati ma jeżistux fil-fatt. Il-Parlament illu jikonsidera dawn il-kwistjonijiet li ridu entejbu eh, l-implementazzjoni tal-liġijiet. Waħda mill-alternativi hija illi nintroduċu appelli jew il-menti fuq eh, konġunti fuq livell eh, tal-Unjoni Ewropea. Mhux qed nitkellem fuq il-class actions, imma fuq il-menti individuali. U rrit inkun naf sa li ma punt inti les tagħmel progress, tagħmel proposti biex inkunu nistaw fil-fatt eh, nimxu qudiem fuq dan. Komissarju. Grazzi, grazzi Signora Gepard, tal-li din il- kwistjoni eh, tal-collective redress li ila għaddeja fil-parlament u fil-kulsil u għet niprovaw nsibu soluzzjonijiet għal-laħjar rizultat tal-konsumaturi eh, f'dan id-dossier. Iva, fil-fat, biex inkunu nistaw aħna naslu għal benefiċċji E, għall-aħjar benefiċċji fis-suq intern biex e, e, is-suq intern transkonfinali jaħdem verament, irridu nizguraw il-konsumaturi illi huma jkollhom fiduċa illi jistaw jistaw jihdu il-potenzjal kollu tas-suq intern. Collective redress jista' jkun pass f'din id-direzzjoni. Bla dubju inti tifhem illi meta nitkelmu fuq eh, dossier, inizjativa illi għada ma adottata formalment, uffiċjalment minnaħa tal-Kummissjoni u illi fit-tejjija taħħa jiena ma konċ involut tkun ħaġa diffiċli u miex ħaġa appropriata, xirqa. E, E, però jiena konxu waqt il-briefings tiegħi u tħejja tiegħi illi se kunem mm, dal-waqt proposta tal kommissjoni illi ser tindirizza propriu din il-kwistjoni tal-collective redress f'mod korenti u orizzontali. Peress li ġiet proposta kif ġiet proposta fil-rapport tal-Parlament fuq din il-kwistjoni. Jena jekk niġi konfermat li nkun att effettiv bħala kommissarju għandi intenzjoni inħares lejn il-proposti tal-Kummissjoni u nista nistudja dan id-dossier biex nara salima punt tirrifletti illi l-interessi reali tal-konsumaturi eh, jista jkollhom eh, din l-opportunità biex jitħluf f'din il-collective regress mhux biex jidħlu fi proċessi ta' eh, litigazzjoni ta' il-wim eh, ma dina miex tant eh, illi wieħed ikonna każijiet fil-qrati. Hija kwistjoni ta' fiduċa eh, tal-konsumaturi fi drittijiet tagħhom u fil-protezzjoni. Jiena nħoss li din hija parti importanti tal-xogħol futur tiegħi għal daqstant jiena lest nikkontribwixxi ma' xogħol eżistenti li sar diġà fil-Kummissjoni u li se jiġi preżentat ehm, minna minnu fih. Is-Sinjora Gepard tal-supplementari. Jena tlabt il-opinjoni personali tijak, naturalment, mhux jekk il kommissjoni imxieċ jew lef dan il-punt, dawn huma żewġ affarijiet differenti. Principalment, pratikament, inti e, inti tkun a favur ta' sistema tali, kif għadek kif għad. Iva, Signora Gebhard, jena se nkun jena personalment jena a favur illi teżisti jeżisti collective redress illi fil-fat jirrispetta il-ġurisdizzjoni nazjonali u il-tradizzjonijiet eh, legali u li rifletti l-interess veru tal-konsumaturi. Dana huwa dak illi se ġilet għalih la darba il-proposta tkun dimkom u uddimi. u f'daħa ma nistax għalissa inkun zgur se jkun il-kontenut preċis u dettaljat ta' din il-proposta, però bħal ma bħal ma miltejjem jiena interessat li nġilet għall interessi tal-konsumaturi se jkonna opportunità li nitkellmu fl-imkien u nidiskutu jekk il-proposta kif issa eh, jekk din tirriflettix l-istennija totali u l-interessi tal-konsumaturi fil-protezzjoni tal-drittijiet tagħhom u biex jibnu l-fiduċa fissu intern. Grazie għajt il-President. Issa naddu għal grupp ALDE. Lockegard. Komissarju nilqak fi Brussel u fisem il-grupp għal den nifraħlek għal dan il-xogħol u fuq dan il-portafol e, importanti jiena bħala rappresentant ta' Danimarka e, li ho pajjiż żgħir. Il-mistoqsija tiegħi fid-diskussjoni ta' drittijiet tal-konsumaturi e non diskriminazzjoni fuq il abazi tal-posta residenza kienet kienet kienet importanti. Anki dan f'pajjiżi fejn il-kumpaniji huma presidenti u ma jafux il-liġijiet tal-konsumaturi. Kif kif tara din l-iskema u kif tista tirsolvi din kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni non għabbaż tal-posta residenza. Grazzi Taris tal-mistoqsija għajt il-komissarju. Maħtur. Nishti nibda billi najt illi issu intern spiss huwa maqsum, mifrut, kemm prassi kommerċali inġusta jew anki minn prassi eh, illi jużaw ċerti operaturi fis suq U dan huwa l-istess anki meta niġu għal eh, shopping online jew uh, shopping barra f'pajizek jew anki f'pajizek. Aħna rajna illi eh, hemm bażi differenti ta' segmentazzjoni fis-suq, specialment permezz ta' diskriminazzjoni a bazi ta' nazzjonalità, ta' residenza u bluzu ta' eh, ċerti u modi ta' ta', ta, ta pagament eh, dan u asam illi il komissarju għal politika tal-konsumaturi irrit jaqdi il-parti tijaw f'dan il-każ mal komissarju Banje biex eh, jirsolvi din il-kwistjoni ta' servizzi finanzjari u metodi ta' plasijiet. Hemm diġà xi regoli Eh, fi direttiva ta' servizzi li titlob li ma jkunx hemm diskriminazzjoni għal bazi ta' nazjonalità u bazi ta' residenza. Però hemm eh, kontinuazzjoni eh, fil-istess sentenza ħlif meta dana jista' jiġi ġustifikat bil bi kriterji oġġettivi u f'dan il kas ma nafux, eh, ma nix definizjoni ċara x'inhuma dawn il-kriterji oġġettivi. U dana eh, eh, ridu dan għalina importanti li noħorġu b'qafas biex naraw dak li se jkun ġustifikat u dak li mhuwiex ġustifikat f'dawn il-każijiet. Imma inti tkellimt fuq kwestjoni importanti ħafna għassu intern u fil-kulleġġ aħna għajna eh, għandi tensjoni li fil-kulleġġ ikunu nistgħu nikoperaw biex inkunu nistgħu nsolvu dawn il kwestjoniet Grazzi tal-tweġiba mm, eh, eh, tiegħek bħala follow-up nista naqra jiena illi inti se tkun fuq in-naħa tal-SMEs f'din il-kwestjoni għax din hija ħaġa importanti ħafna għal ħafna kumpaniji. Iva, grazzi. Bla dubju, jgħid il-komissarju aħna rridu namlu l-isforzi kollha possibbli biex inkunu nistaw eh, naslu għal su intern li jaħdem verament għal konsumaturi imma anki għal SMEs iżgħar. Għalix, il-kumpaniji kbar jistaw eh, għandhom biżejjed eh, eh, esperjenza legali u esperti legali biex jiddefendu drittijiet tagħhom u jagħmlu analiżi dettaljata ta' regoli ta' protezzjoni u ta' sikurezza fis-suq, imma il-kumpaniji żgħar le. U billi aħna namlu eh, kondizzjonijiet kondizjonijiet indaqs għal kulħadd meta niġu għal eh, metodi ta' taħlasijiet u non-diskriminazzjoni nkunu edin nikontribwixxu għall-interessi tal eh, kemm tal-konsumaturi kif ukoll tal-SMEs. Grazie trid marti. Grazie Grazzi tassew. Tejt l-Onorevoli Rule. Jiena nilqa l-isqarja tiegħek illi l leġizlazzjoni se tkun il priorita ewlenija tiegħek dik tinħatar Għonek għet nitkelmu ovvjament dwar monitorat ta' suq u inna nistennew snin għal proposti ġodda tal-Kommissjoni sa fl-aħħar huma disponibbli u aħna nilqawhom. Jiena l-mistoqsija speċifiċa tiegħi hija Il-proposta ġita tal-Kommissjoni tifoka ħafna fuq ir-riski. Għalhekk ir-riski se jiġu analizzati. Sfortunatament, m'hemmx tifsira ċara ta' xin xidu ngħidu biha ta' riski u ta' riski. Ma jingħadx mod ċar fid-direttiva ħaġa oħra. Il-problema ta' prinċipju ta' prekawzjoni li huwa element fundamentali li laqas ma jingħand moċċar. Jiġifieri ma nafx jekk intix se tagħmel ċertu titjib sabiex alkoll nistgħu nimxu l-istess direzzjoni. Antik eżempju, per eżempju, Ġugarelli. Hemm avveniment annwali qabel il-miliet. Aħna jkollna ħafna dejjem inqalgħu ħafna skandli illi jiminaw il-fiduċa tal-konsumatur fis sorveljanza tas suq fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ġifri kif nistgħu insaħħu din il-monitoraġġ tas suq mhux biss fil miniet imma li naraw dan iseħ il-ħin kollu tul is-sena kollha. Issa, fuq il-limit values. Sekonda biss, li Siġej qabel mal-Ġermanja illi meta niġu għagġugarelli, it ikunem livelli ola li huma permessi għal ċertu metalli Eh, ixtet għamil komissjoni dwar dan? Grazie tassew, Signor Rule. l-tħassib ewlieni tal-konsumatur u jess sikurta ovvjament, sikurta tal-prodotti, sikurta għalijom, għas taħħom. Jina naħseb illi li meta inti kollok evoluzzjoni ta' riskju li jkun armonizzat fuq livell Ewropew, dan mhux se jippermettilna li ħankunu effiċenti kemm jista' jkun. Meta mqabbel ma' sitwazzjoni fejn aħna inżommu l-evalwazzjoni tar-riskju li jkun mifrux fuq awtoritajiet nazzjonali, iżda dak li aħna rridu nagħmlu fuq livell Ewropew huwa li ntejbu u nsaħħu nipreċizaw il-linji gwida u l-qafas u l-evalwazzjoni tal-riskju. Aħna li rridu namlu illi huwa li intejbu kol kooperazzjoni tal-monitoraġġ tas-suq, tal-awtoritajiet tal-monitoraġġ tas-suq, kooperazzjoni bejnietom, nitalmu mill-aħjar prassi, nidentifikaw eżattament li ma mal-aħjar prassi, u bat ikunu nistgħu nferxu dawn l-aħjar prassi madwar in-netwerk tal- monitoraġġ nazjonali, jew l-autoritajiet tal-monitoraġġ nazzjonali. Aħna rridu wkoll intejbu il-livell ta' kooperazzjoni mal-industrija. U bil-komprensjoni tagħhom, bl-aċċettanza tagħhom tal-prodotti sikuri, il-proposti l-ġodda tal-sorveljanza tas-suq jitratta ħafna dawn il-kwestjonijiet biex intejbu il-koordinament fuq livell nazzjonali, ntejbu l-evalwazzjoni ta' riskju fuq livell internazzjonali nikkoordinaw u hemm proposta biex nistabilixxu forum ta' sorveljanza nazzjonali, ta' awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali ta' biex inkunu nistgħu niddiskutu bażi regolari dawn il-punti kollha biex naċċertaw ambjent sikur ta' prodotti fis-suq Ewropew. Signora Rula? Fil-verità però ma weġibċa esattament ta' kif inti kiku ser tiddefinixxi riski, naħseb l-idea tajba illi inti ma jkonniġ definizzjoni ta' riski li jkun eh, differenti, li jkun eh, li jkun varjat, aħna rridu jkun definizjoni waħda preċiża. Inti semmejt ukoll responsabilità tal-awtoritajiet, daw kif ħajkunu iktar involuti f'sorveljanza tas-suq, mħabba l-ispejjeż għoljan valuti importanti li l-industrija u kol taħdem flimkien ma l-autoritajiet. Kif għaj seħdan? Iva, grazzi tassew. Is-sikurta u x-xjenza jimxu jitfit. Ix-xjenza, ir-riċerka xjentifika, rekomendazzjonijiet xjentifiċi, huma l-aħjar possibli possibbli sabiex intejbu l-evalvazzjoni tar-riskju biex nidentifikaw ir-riski li huma msejsa fuq il-prova eh, provi xjentifiċi ta' ċertu riċerka skont ċertu kimiċi, ċertu prodotti u karatteristiċi partikolari. U aħna irridu naqdu għan flimkien, għalek jek intejbu l-evaluazzjoni tal riskju u aħna tejbu il-impat ċentifiku ġenerali fuq il-kwistjoni ta' impat. U din hija dek li servizzi tal-Kommissjoni u l-gruppi tal-esperti li qegħdin jifokaw fuq. Aħna rridu inkomplu naħdmu fuq dawn il-linji sabiex inkunu naċċertaw ruħna illi aħna għandna valwazzjoni ta' riskju. Tajjeb sot li jistgħu nużaw mod aħjar milli dak li għandna fuq livelli nazzjonali e, u jistgħu jintużaw mod aħjar mill-awtoritajiet nazzjonali. U dan irridu li kulħadd ikun parti minn dawn l-isforzi. Grazzi sta' flisem li sijar sur bilam. Il-Komissarju fl-isem il-Konservativi Ewropew Reformisti nishtiq nixtieq ukoll nifraħlek tal-kariga ġdida sija. Jiet il-kellim, issa fil- fil-tweġibit li tajt bil-mektub inti jett illi inti ħad tejjeb il-benefiċċji tas-suq eh, għal-konsumatur id-dinja xi ħaġa li ġbitni ħafna. Imma x'benefiċċji konkreti inti tixtieq tippromovi l-konsumatur? Eh, kif Kif se tagħmel id-biċċa tax-xogħol? beta' tagħmel id tax-xogħol? Grazzi Sur Bilan. Il suq waħdini kif aħna tennejna bosta drabi irrid jaħdem favur il-konsumatur. Hemm qatt fuq is-suq wieħed li ġi eh, li nata ħafna promozzjoni għonek fil-komitat partikolari anki fil-fatta li seb ta' titlu ta' lat ta' suq wahdin iġej dan il-komitat. U jiena nara illi il-politika tal-konsumatur, l-interessi tal-konsumatur huma xprum, dak ixprunaw il-suq wahdini tal tal-Unjoni Ewropea. Allura jiena qed nistenna bil-ħerqa għall opportunitajiet li jista' jkolli li meta niġu għal inizjattiva orizzontali jekk per pereżempju Ewropa eh, xejn jew is-semestru Ewropew li aħna naħdmu flimkien issa biex ikunu nistgħu nitbedu milli ikon indikaturi makroekonomiċi biss u kalkoli fuq il-progress fuq ix-xogħol u tkabbir u iktar inħarsu lejn il-perspettiva tal-konsumatur, il-kwistjonijiet tas-suq wieħed, għat lat tas-suq wieħed jitlob għal azzjonijiet preċiżi f'nax il-qasam differenti il-politika tal-konsumatur, miżuri tal-konsumaturi jkunu huma wieħed waħda minnhom iżda eh, dawn huwa wieħed mit tnax il-miżura meħtieġa sabiex ikunu nistgħu intejbu suq wieħed għal darboħra, dinja linja ta' politika orizzontali illi tżgur se tikkontribwixxi lejn is-suċċess tas-suq wieħed u l-attivitajiet tas-suq wieħed. Għalhekk ħafna mill-azzjonijiet konkreti ser ser nipromovuhom u se nwettquhom tal-imod illi ikonna eh, suq illi jaħdem favur il-konsumatur u il-konsumatur ikunu il-qofol tal u fil-qalba tal tal wieħed. Grazzi. Inti kif se tinvolvi l-istati membri u l-MPs biex jippromovu l-benefiċi tas-suq wieħed tal-konsumaturi? Kif kif kif se taħdem mal l istati membri sabiex tara illi li eh, għandhom ix-xogħol fuq id-dritti ta' konsumatur f'ħafna linji ta' politika u li dan jiġi komunikat kif suppost. U mill-qoddim, ġifieri minn qabel, Eh, l-elezzjonijiet Ewropej ta' sena diħla. U x'linji ta' politika speċifiċi taħseb illi jistaw jintużaw fil-promozzjoni ta' xogħol tal-Unjoni Ewropea sabiex nejnu l-konsumatur. Grazzi tassew. Jien diġà tennejt l-importanza ta' koordinament tal- bejn il- partijiet kollha interessati li għandhom xi kontribwixxu għal suċċess jew falliment tal-linja ta' politika ta' konsumatur. Li jkunu kooperazzjoni ma' stat membri hija essenzjali. Ja parti minn dik il-kooperazzjoni, ġifieri jiena ser nagħmel għal motijaj biex nkun kuntatt konsistenti mal-stati membri mal-autoritajiet tal-stati membri, tal-autoritajiet tal-sorvenza tas-suq, tal inforzar tal-liġi biex intejbu il-koordinament tal-attivitajiet tagħhom. Ikolli illi din hija politika illi għandha tkun proattiva. Jina m'għandix nistenna sakemm l-istati membri jibdew it-trasposizzjoni tal-leġislazzjoni jew inkella e, jibdew jaħsbu dwar l-aħjar metodi ta' kooperazzjoni fil-ħarsin tal-konsumatur, fil-kooperazzjoni dwar. Imma proattivament huwa importanti eh, illi ikonna kontatti regolari mal-autoritajiet nazjonali u mux biex natu l-impressjoni illi xaħġa dejja fuq livell Ewropew u ħaġa oħra għaddejja fuq il-livell tal-autoritajiet nazjonali is-sinerġija u l-interazzjoni hija importanti ħafna għalina. Grazzi. Jgħid il-President. U fl-aħħar issa fil-round tal-koordinaturi sur Pasqa għall-EFT. Grazzi tal itajtni il-mikrofonu. Skużawni, is-sur Dion l-ewwel jgħid il-President. <clears throat> Il-Kumitat Imko biex tagħmel il-ħilita kollha biex tiżgura li politika tal-konsumaturi tiġi koordinata b'mod xira. Il-komissarju designaat minn pajizzajr u inti għandek fidejk se jkollok fidejk il- eh, il-politika tal-konsumaturi ma, ma, ma Barnier, ma, ma Redding, ma, ma, ma komissarju oħra, kif ħat iżgura li se jkollna il-politika eh, ġusta u il leġislazzjoni tkun koerenti u li rappresentanti tal-konsumaturi jiġu inklużi. Aħna rridu niżguraw illi eh, jinstemaw il-konsumaturi u il-footprint leġizlativ se tagħmel xi ħaġa biex tiżgura illi l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi kollhom influenza xirqa? Well, thank you, Mr. De Jong, uh, for this question. Grazzi, Sir De Jong, ta' din mistoqsija. Jina, rajt tul il ħajjiet tiegħi għal dan nismi, jina provajt id dublu ta' kommissjarji jina supposta naħdem maħom sabiex nkunu nistaw nimbuttaw il-perspettiva ta' konsumatur fuq u dim fil-linji ta' politika kollha mistadji l-iktar bikrija tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' koordinament propjament. Ukoll anki fil-proċess parlamentari u ukoll. Ewem 11, 11 il-kollega fil-kolleġġ ta' kommissarji illi b'xi mod jew ieħor jista' jinfluwenzaw jew kollhom impatt fuq l-interess tal-konsumatur fil-qosma tal-linja ta' politika. Dan jaħdem mod orizzontali. M'hemmx linja ta' politika waħda u li waħda prattikament li tista' tiġi attribwita għal kommissarju wieħed. Dan dan juri kemm il-linja ta' politika huma jorbtu wieħed mal-ieħor. U il-politika tal-konsumatur huwa eżempju ċar ta' dan. Ir-rwol tiegħi ħajkun illi jiena ħanitfa' fuq qudiem l-interessi tal-konsumatur fil-tul tal-proċess tal-tfassil ta' politika u nara li dan ikompli għaddej din importanza tkompla sa' sakemm jiġi mwettaq. Il-miżuri tal-linja ta' politika Għaj, bekk ikunu iktar faċi wħed jifimom illi konsumatur eh, ċittadin jaċċettaħ għaliex u iktar hemm ċans li jilqawhom. Meta għaliex ikollhom iktar ċans li iħar li eh, jirriflettu l-interess ta' veru tal-konsumatur. Jrid ikun l-odda biżejjed għad disponibilità tagħna sabiex inkunu nistgħu nitfgħu fuq qudiem l-importanza tal-politika tal-kwistjoni eh, tal-konsumatur u għalhekk inħossu li l-koordinament fil-Kummissjoni essenzjali fil-passijaj. Grazzi mistoqsija supplementari meħata ħata Sur Dion. Ifem, l-intenzjoni tajba ħafna. Iżda pjuttost jett weġiba naqram ċajpra, jien kunu naqra iktar speċifiċi. Ejnej jgħid kemm dwar drittijiet tal-passiġġier, is-sur kalas huwa responsabbli hawnhekk veru. Iżda ovvjament il-konsumatur irid jara illi għandu dritt ikun xikun it-tip ta' trasport illi jieħu. Ġifiri, inti din tuħad għodum il-Komissjoni, mu bat ħafna proposti, ta' proposti l-emmulaw, jinferxin fuq id-drittijiet tal passiġġieri inti ħatara illi il-konsumatur, il-leħen tal-konsumatur ser jinstema? ħatmur u demis sur kalas li wisma dan li jrid il-konsumatur? Grazzi ħafna ta' l mistoqsija supplementarja. Jiena diġà tkellim fil-fatt mal-Viċi President Kallas, aħna diskutejna dwar kif nistgħu insaħħu il- leġizrazzjoni eh, illi għanna u nipreċizawa u kol dak li għanna drittijiet tal-passiġġieri fl-ajru u jina aħna binna li dal konċet illi jinti kollok sforz konġunt sabiex ikollok interessi tal-konsumatur iġu mħarsa, drittijiet tal-konsumatur u kol ikunu fuq qoddim dan l-isforzi xaġa li naqblu dwaru. Eh, Iwa eżempju ta' fejn il-drittijiet tal-passiġġier huwa ta' interess personali tiegħu. Jiena fil-fatt dak illi wara ma għadni għadni tlift il-bagalja ma għadha ma waslitlix il-bagalja fi Brussel, l-aeroport ta' Brussel, għadhom għadni ma nafsa nagħmel fil-fatt. Ah, anki wara li għaluli għala għali għala xandiġ nejt, xandiġ mandiġ nejt ah, f'dan ismi. Ġifiri forsi dan u eżempju ta' jieb ċar ta' kif nistaw intejbu id-drittijiet tal-passiġġier biex jaraw ta' tamen xandom jamlu eh, jekk biex jiġbru il-bagalja, fil-fat fil-bagalja tiegħi mhux intilfet imma zamma wastaċ. U meta nitkellmu dwar eh, l-azzjonijiet industrijali, strikes u xnafjen, aħna rridu naraw minnu responsabbli biex dak li jkun jista' jagħmel tajjeb għat-telf tal-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi aħna nistennew it-talba tiegħek ta' kumpens interess, jgħid il-President. Isur Paxka l-aħħar round ta' koordinaturi jogħġbok? Grazzi tassew. Eżis kummissarju nominat. L-ewwel net, jiena nixti inawgura eko ċittadini kollha tal-Kroazja illi sħubija ta' fl-Unjoni Ewropea ħagġib magħha kwalità aktar ta' ħajja u ġejjini ta' paċi Eh, u serren. Jina naħseb illi fuq id tal-protezzjoni tal-konsumatur, x'passi għandek, x'passi f'moħħok li għandek fil-futur immedjat? Iva, grazzi tas-sew, grazzi tal-li l-għajtna para Kroazja, tal-li esprimejt u l laħi kull suċċess eh, fil subjet tagħna. U eh, l-ewwel dik kienet ħolma u issa saret sarfet f'realtà. Iċ-ċittadini ta' kuljum eh, fil-ħajta ta' kuljum eh, jaraw l-kusenjiet ta' konsumatur bħala ħaġa essenzjali għalihom. U allura hija dejjem fuq din fil-linja ta' politika tal-konsumatur għal-Kommissjoni. U jekk ħanibnu fuq il-pilastri u l-għanin ta' din il-politika, aħna rridu aħna rridu mela nifokaw fuq li nżommu s-sikurtà fis-suq fuq livell imtejjeb, ikonna livell imtejjeb li l-konsumatur tagħna jkollu il-seta u dritt fideh L-ewwel lan tagħna jkun illi ikollna linja ta' politika ta' konsumatur li jkun min suċ fil-linji ta' politika l-oħra kif ukoll kustjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' attivitajiet fis-suq intern, suq wieħed, illi jippromovi u jagħmel li suq intern ikun tkun xi ħaġa eh, li trendi eh, benefiċċji. Aħna jina provajtu kol nispiega kem eh, lest li imur l-lin eh, ma l-Komissarju Redding biex intejjeb il affas ta' drittijiet tal-konsumatur u għandi mat xogħol partikolari jekk jina niġi maħtur bi nkun responsabbli għall inforzar ta' drittijiet tal-konsumatur u dinja triq li naqbat kiku dazzjonijiet li għandhom jittieħdu fuq livell Ewropew u nazzjonali mod konkret. Grazzi ta' tweġiba tiegħek. Jena naħseb illi kikollok rizoluzzjoni ta' dizgwiti ta' malajr, mot mħaffef ikun u kol favur il-konsumatur, inti ħat foka fuq di li l-rizoluzzjoni tal-tilwim b'mod mot mħaffef, jekk imseħ dispute settlement. Iva, jena naħseb illi għanna bżon zona ta' informazzjoni l-konsumaturi, mux biex nabbuhom iż-żejjed b'informazzjoni, iżda biex intuhom informazzjoni tal-imot li jinftiem mod ċar, li huma jifmu mod ċar x'inhu ma drittijiet tagħhom, xinu ma drittijiet tagħhom x'jistgħu jagħmlu ma jagħmlux, u dawn hija parti din parti mill-azzjonijiet li jien nippjana li nieħdu eh, li nieħu. Jiena f'dan ir-rigward nixtieq li nkun part importanti tal-isforzi komuni illi se jġib miegħu e, se jimbotta l-qoddim propriament il-linja ta' politika tal-konsumatur u li jagħmlu miżuri iktar effettivi. Grazzi tassew jiet il-President nalqu il-round ta' koordinaturi, nixtieq nirringrazzja eh, il-membri parlamentari tal-li kienu f'waqtom u biex ngħid eh, sur Mimeċa grazzi ta' tweġibi tiegħek iżda kont dam dam ta' fit-tul kolli ngħid għax ma rridux illi intawlu żiet lejn l-aħħar, ġifieri jista' jkun inqgħod inħabbat lek naqgħad martell sabiex infakrek ftit biex iżżomm fil-qosor. Mela, għana ħames kellin oħra mill-komitat infakakom minn numa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 għal tħul ta' Kroazja fl-Unjoni Ewropea u nixtieq norbot mal-mistoqsija ta' Sinjura Gebhardt fuq il-collective redress, il-remedju kollettiv fl-2012 u kif aħna nappoġġaw li nikonna sistema bħal din dejjem ikun hemm is-salvagwardji. bżonna din is-sistema bżonn il-ħarsin tal-konsumaturi u nafu li għandna leġizlazzjoni nazzjonali mifruxa fuq livelli nazzjonali differenti. Għalhekk għandna bżonn is-salvagwardji kollha u sistema komuni. U kif qalet is-Sinjura Gebhardt, inti personalment għax miegħek qed nitkellmu wara kollox. U inti diġà qed li inti impenjat, imma inti qed li rid inħadnu id drittijiet tal-konsumatur. Naqblu miegħek fuq dan dan prinċipju bażiku. U t-tieni kundizzjoni li semmejt fid-diskors tiegħek huwa li għandha tirrispetta wkoll il-qrati nazzjonali. Aħna kostantament ikonna nissiltu mal-qrati nazzjonali fuq kwistjonijiet bħal dawn ta' sekwit u naħseb li huwa punt jaħraq. Inti x'taħseb li huma salvagwardji meħtieġa fl-opinjoni tiegħek? X'ingħidu pereżempju dwar kwistjonijiet ambjentali u l-rimedju kollettiv dak il-qasam? Grazzi, grazzi ħafna, Sur Juvan. Grazzi tal-li erġajt semmit din il-kwistjoni tal-remedju kollettiv għaliex hija kwistjoni importanti għal fiduċa tal-konsumatur u għal politika tal-konsumatur in ġenerali. Mil-ġdijt, nishtiq nistaqsik tifimni li verament diffiċli għalija li noqgħod nidħol fid-dettall fuq proposti li għadhom ma ġewx formulati bisħieħ min-naħa tal-Kummissjoni, iżda dak li nixtieq intenni huwa li iva jiena favur unkun favur jekk niġi konfermat li konna approċ komprensiv u, kom u koerenti ta' approċ orizzontali li jis il-protezzjoni tal-konsumatur, il-kompetizzjoni, il-protezzjoni ambientali, l-aqwa prassi tal-tradizzjoni nazzjonali legali. Dawn l-aspetti kollha importanti, hemm tradizzjonijiet legali nazzjonali anke fuq ir rimedju kollettiv u dawn juru fil-fatt li il-problemi ta' tribunalu tal-qrati, litigation, jistaw ikunu eċessivi u ħafna drabi jistaw jiġu vetati aqwa prassi. U għalek dawn is-salvagwardji li nistaw nixtarru mill aqwa prassi legali tal-leġizlazzjoni fuq livell nazzjonali għanna nibnuwa u ndaħluwa wkoll fir-rimedju kollettiv bħala inizjattiva Ewropea. Barra minn hekk nixtieq nisħaq li rridu nkunu realistiċi, rridu nirrispettaw ukoll eh, tradizzjonijiet legali trasversali fl-Ewropa kollha u rridu nimxu pass pass fl-opinjoni tiegħi. Irridu niżguraw li kull pass jista' iwassalna biex ikonna sisin soda u salvagwardji soda. Forsi mhux tkun proposta li mill-ewwel se tindirizza tħassib kollu u l-istennijiet kollha, imma ejja naħdmu flimkien ejja nxamru l-kmim sabiex bekk tkun kemm jista' jkun realistika kemm jista' jkun għalissa. Grazzi. Merci, Monsieur le Commissaire. Une remarque, une question. La remarque... Grazie ħafna, Kummissarju Romenat kumment u mistoqsija minn ħatijaj. Ta' bilħaq rridu nirrispettaw il-leġizlazzjoni nazzjonali, konxi dwar dan, imma rridu narfu wkoll li xi kultant intuża bħala qalibi biex dak li jkun ipoġġi l-bsaten fir-roti. Allura ejja ma neġux eh, ma jbellawniex ir-ros bil-lajn il-labra, hawnhekk importanti li nifmu l-affarijiet tas sow kif huma. Fl-istati membri qed ikun hemm kwistjoni ta' opt-in pereżempju għal rimedi eh, u kastigi u pieni, imma hemm min iżomm lura fuq dan bħala stati membri, inti iktar favur jew kontra klawżola ta' opt-in? Again, you are definitely trying to get some Minġdijt, ġdid, definitivament qed tippruvaw tiksbu jekk mhux impenn Eh, viżjoni preċiża ħafna ta' kummissarju nominat fuq kwistjoni verament taħraq u delikata. Imma l-fatt huwa li din kwistjoni kienet delikata kifet għaliex ma jistax ikun hemm kunsens kbir tal-kunċett ġenerali kollu, tal-qafas kollu ta' dan is-suġġett. U għalhekk ħaniprofa nkun kemm xejn aktar preċiż fit-tweġiba tiegħi. Jiena jidher li li dak li rridu naħdmu fuq u flimkien u niġbdu ħabel wieħed għalih huwa li nevitaw it-tip ta' ehm, rimedju kollettiv ta' per eżempju l-class action imma aħna rridu rimedju kollettiv Ewropew bħal inizjattiva bħala modell u dan nistgħu nagħmluh u dan jiena bħala kummissarju responsabbli għal protezzjoni tal-konsumatur u politika tal-konsumatur, jekk niġi konfermat, definittivament nixtieq li tkun parti importanti minn dan il-proċess. Flimkien ma dawk kollha li fl-aħħar mill-aħħar ser isawru il-kontenut tal-kunċett ta' rimedju kollettiv fuq livell nazzjonali u anke livell Ewropew. Grazzi ħafna. Antonio Correa de Campos. Grazzi President, merħba kummissarju nominat Mimica u grazzi tal-li ġejt miegħek u grazzi tal-li ent il-pajjiżek il-Kroazja biex jissieħbu fl-aħħar laqa ta' imko jiena tkellimt fuq dan il-punt. Aħna rajna l-scoreboard tal-konsumatur u rajna sodisfazzjon tas-suq tal-enerġija, mistoqsija propju fuq l-enerġija. Nafu li l-fiduċa hija l-inqas livell possibbli. Il-kriżi qed wassal prezzijiet molla smawiet għall konsumaturi tagħna u għalhekk irridu nindirizzawhom. Nafu li ħafna drabi il-fiduċa taċ-ċittadini hija bbażata fuq il-kontijiet tad-dawl kemm ikunu għalin jew le u nafu li dan ixekkel it-trasparenza tas-suq u jesponi wkoll il-familji dajfa Għanna bżon protezzjoni soċjali u natu seta li ċittadini biex bekk suq wahdin ikun jista' jaħdem ma' benefiċċju ta' ċittadini. Għalhekk x'miżuri jistgħu jittieħdu sabiex bekk nżidu trasparenza tal-prezzijiet u nissemplifikaw il-kontijiet tad-dawl. X'miżuri għandha tieħu l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Istati Membri sabiex bekk tipproteġi l-konsumaturi vulnerabbli. Grazzi. Thank you very much for Grazzi ħafna tal-laqajjem din il-mistoqsija mistoqsija li verament għandha impatt fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini, speċjalment f'dawn ċirkostanzi li għaddejjen minnhom. Ħafna konsumaturi huma affaċċati mill-kontijiet tad-dawl u tal-enerġija u tħassibhom mhux ftit. Hemm ħafna kwistjonijiet marbuta mas-suq tal-enerġija, waħda hija l-proċess tal-prezzijiet dejjem iżdiedu tal-enerġija minħabba il-prezz dejjem jola tal-fuel u minħabba li għandna bżonn iktar investiment fl-enerġija li tiġġedded biex bekk innaqsu l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju. U nafu li hemm rekwiżiti oħrajn li qegħdin lesti hemmhekk disponibbli u li jridu jiffaċċaw l-operaturi tas-suq. Għalhekk f'dan il-kuntest kollu rridu noqogħdu dejjem sebajnejn li il-prezzijiet dettaljati tal-enerġija ikunu jikorrispondu għal spejjeż tal-produzzjoni bl-ingrossa. Għalhekk il-prezzijiet bl-imnut m'għandhomx jiżdiedu aktar mill-żieda oġġettiva fil-prezzijiet bl-ingrossa. Minnaħa l-oħra hemm il-pakket tal-enerġija U nafu li dan huwa proċess li bih is-suq tal-enerġija jkun iktar kompetittiv, iktar aċċessibbli u iktar attraenti għal konsumaturi tagħna. Irridu nesploraw il-benefiċċji kollha u l-benefiċċji kollha tal-kompetizzjoni li tielet pakket tal-enerġija jista' jwassal għal konsumaturi tagħna. Iva, il-kontijiet tad-dawl huwa qasam li fih diġà ressaqna numru tazzjonijiet sabiex bekk nistabilixxu proċedura ta' kontiet ta' dawl iktar komprensiva iktar ċara għal konsumaturi. Dan kien parti mill-eżerċizzju ta' scoreboard li semmejt inti u konsegwenza tiegħu fil-fatt. Is-servizzi tal-Kummissjoni diġà qed jieħdu sem b'enerġija sħiħa biex jagħtu l-inizjattivi tagħhom u aħna mill-aktar fis possibbli se nippruvaw innidu studju fuq il-mappatura tal-xejriet tal-enerġija fis swieq differenti, speċjalment is-suq tal-enerġija. Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju. Madana kollu, nafu sow li hemm regolaturi nazzjonali u hemm Aġenzija Ċentrali għar-Regolamentazzjoni. X'rwol qed tara għall-Aġenziji Nazzjonali tar-Regolaturi Ewropej? Jew titwaqqaf sistema ta' regolaturi biex tiżgura trasparenza fis-suq. Kif nistgħu insaħħu dawn l-affarijiet għal benefiċċju taċ ċittadini tagħna? Il-Kummissarju nominat. Grazzi ħafna. Ir-rwol u l-mandat tal-Regolaturi Nazzjonali tal-Enerġija huwa msaħħaħ bit-tielet pakkett tal-enerġija. Huma saħansitra rridu isaħħu u koll l-influenza tagħhom u r-riżorsi tagħhom sabiex bekk ikun hemm iktar eh, konsumaturi li kollum l-interessi tagħhom imħarsa permezz ta' dan ir-regolamenti. ċifri ma rridux naħsbu biss fuq kwistjonijiet tekniċi jew kwistjonijiet marbuta mal-operaturi bħala impenji tagħhom u kriteri, iżda rridu nżommu taħt kontroll ukoll is-suq tal-enerġija u namluħ kemm jista' jkun kompetittiv u ndaħlu fihom ukoll id-drittijiet tal-konsumaturi u l-interess tal-konsumaturi biex ikun hemm iktar għażla li jom iktar possibilità li qablu minn fornitur għal ieħor tal-enerġija u hemmhekk iva r-rwol tar-regolaturi nazzjonali huwa wieħed importanti. Hemm bżonn li jkunu iktar effiċenti b'iktar riżorsi biex ikun hemm monitoraġġ tal-kompetizzjoni reali fis-suq tal-enerġija u mhux jippermettu li dak li jkun joħnoq il-qafas ta' kompetizzjoni li diġa ġi stabilit mill-tielet pakket tal-enerġija. Grazzi. Il-President, il-kellim li mis huwa s-sur Klekovic. Nitlob jekk ġobkom li min qed jitkellem ma' sur Lokagard jekk joġbok joħroġ mill-awla. Fisem il-PPS e, sur Plenkovic. Grazzi ħafna, Sur Harber, nixtieq naħtaf din l-opportunità biex insellem il-kollega tiegħi Sur Mimica, il-Kummissarju nominat mir-Repubblika tal-Kroazja fil-Kummissjoni Ewropea u ħanitkellem bil-Kroat. Dak li jiena interessat fih huwa kwistjoni ta' kunċett. Forsi tista' telabora iktar x'inhija l-opinjoni tiegħek dwar ix-xejriet li hemm fil-kuntest tal-politika tal-protezzjoni tal-konsumatur. Il-Kummissjoni Ewropea u l-predeċessuri tiegħek speċjalment kienu favur biċċar li jagħtu seta iktar l konsumatur, l-ekim sejħa empowerment tal-konsumaturi. U iqablu għaw kol, jorbtu għaw kol mal-protezzjoni tal-konsumatur. L-opinjoni tijak xini? temmen li il-konsumaturi għandhom ikollhom biżejjed għodot fidejhom biex ikunu edukati, biex ikunu malma, biex ikollhom kultura tal-protezzjoni tal-konsumaturi u jkollhom biżejjed informazzjoni biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom meta mqabbel max-xogħol tal-Kummissjoni li għaddiet. Grazzi, għandin l-opportunità biex wieġeb il-mistoqsija bil-Kroat u ħan wieġeb bil-Kroat jien ukoll, jgħid il-Kummissarju nominat. Fuq din il-kwistjoni li nagħtu s-seta għal pożizzjoni tal-konsumatur, nafu li din kull ma jmur qed isir dejjem aktar importanti fil-politiki kollha tal-protezzjoni tal-konsumatur jew il-politika tal-konsumaturi in ġenerali. Jiena kont qed nitkellem dwar l-Aġenda Ewropea tal-Konsumatur. Din tiddefinixxi eżattament l-attivitajiet ewlenin u mhux b'kombinazzjoni li wara s-sigurezza li huwa inkluż fl-ewwel pilastru tal-protezzjoni tal-konsumatur hemm it-tieni pilastru li jinkludi imbagħad it-tisħiħ tal-seta tal-konsumaturi, tal-pożizzjoni tagħhom fis-suq intern. Għaldaqstant jien diġà qed li ser nagħmel l-almu tiegħi sabiex inwettaq u nipromuovi din l-agenda. Dan jinkludu wkoll din il-bidla addizzjonali fil-politika u li nisqu iktar fil-politika tal-konsumatur biex natu iktar seta l-konsumaturi biex ikunu konxi u jarfu kemm għandhom ruol importanti fil-suq komuni kemm għandhom ruol importanti u kemm huma stess huma importanti biex inwetqu din il-bidla meħtieġa li għanna bżon biex nwaslu għad kabbir tal-ekonomija u nwaslu għall-impigi. Minar konsumaturi ma nistawx nimxu mkien. Minar ċittadini, konsumaturi li kollom seta bizzejiet u li kollom appoċ legali biex ikunu jistaw ħarsu drittijiet tagħhom mingħajrhom u mingħajr din il-bidla fil-politika diffiċli li wieħed ikun preżenti fuq is-suq Ewropew. U għalhekk inħares lejn ir-rwol tiegħi bħala xi ħadd li qarreb flimkien iċ-ċittadini u ipoġġihom fuq priorità tal-politiki kollha direzzjonati lejn it-kabbir. Grazzi. Bħala tweġiba li tajtni, kif tiddipenixxi dak li nsejħulu il-grupp ta' konsumaturi l-aktar vulnerabli? X'inhuwa tqabbil l-iktar utli? Dan huwa konsumatur li m'għandux biżejjed edukazzjoni li forsi imdaħħal fi żmien lu ma jafx drittijiet tiegħu x'inhuma, din hija persuna li qed taffaċċa noqqas ta' mobilità, għandha diżabilità, taħt stress jew inkella ma tistax tifhem id-drittijiet kollha tagħha jew tiegħu x'inhuma, kif tiddefinixxi dan il-konsumatur vulnerabbli kif qed tiddi fil-portafol tiegħek bħala kummissarju responsabbli mill-protezzjoni tal-konsumatur? L-Aġenda Ewropea tal-Konsumatur tisħaq fuq żewġ sfidi li rridu naffaċċaw u nindirizzaw fil-futur. Waħda minn dawn hija il-konsum sostenibli u mill-banda l-oħra mbagħad għandna il-konsumaturi vulnerabli. Jiġifieri dawk li għal raġunijiet differenti ma jistawx jieħdu sem sħiħ fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant dan il-kunċett ta' konsumatur vulnerabli irrid jitqis bir-raqqa u barra minn hekk u nqisuh mhux biss skont il-sibijiet tagħna personali imma minn lat tekniku u speċifiku u għalhekk dawn il-konsumaturi vulnerabli irridu nqisuhom b'approċċ olistiku Il-Kummissjoni dal-waqt ser tibda taħdem fuq studju fil-fatt li għandu jiddefinixxi dawn il-vulnerabilitajiet huma f'ċertu segmenti tas-suq kemm jekk huwa s-suq tal-enerġija jew s-suq diġitali, s-suq finanzjarju u jiena nemmen għalhekk li dan ser itina bażi tajba sabiex ikonna kejl tajjeb u miżuri tajbin li jistaw itaffu il-problemi ta' dawn il-konsumaturi vulnerabli. Grazzi ħafna, issa Sinjura Xalda Mose. Grazzi ħafna, grazzi u merħba mill-qalb fl-Unjoni Ewropea l kummissarju nominat Mimiċa. Żewġ mistoqsijiet ħat appoġġa l-proposta tiegħi biex insemmu l-prinċipju ta' prekawzjoni direttament fil-regolament tas sikurezza tal-prodotti tal-konsumatur. It-tieni, bħala nfurzar, nafu li ħafna stati membri mhux qed jagħmlu biżejjed. U dan għattu intu koll illum. Inti personalment ser tazzarda tikkuntatta r-stati membri responsabli u l-ministri u ċemplilhom u tajdilhom għamlu xi ħaġa attiva biex bekk ikolkom infurzar aħjar fuq livell ta' stati membri. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Xalda Mose. Jiena nibza s-soltu minn mistoqsijiet faċli, li għu li jidru faċli, imma din id-darba parzjalment ħanajdu hekk. Meta nitkellmu dwar infurzar tal leġizlazzjoni kollha marbuta mal-konsumatur, jiena verament irrid inkun proattiv kemm jista' jkun sabiex bekk id-drittijiet tal-konsumaturi inħarsuhom. Mill-ġdid pilastru mill-Aġenda Ewropea tal-Konsumatur. Iva, jiena ser nkun attiv u nikkuntattja u niltaqa regolarment mal-ministri relevanti minn ministeri differenti, minn autoritajiet differenti fuq il-livell nazzjonali sabiex bekk niddiskuti magħhom x'jaħsbu u jaraw huma bħala xkiel ewlieni għall-infurzar u attivitajiet ta' monitoraġġ fis-suq. X'jaħsbu huma x'inhuma lassi, assi x'inhija l-aqwa prestazzjoni tagħhom biex bekk nixtarru fuq l-esperjenza nazzjonali fil-qasam ta' monitoraġġ tas-suq. Għalhekk jiena minn tiegħi nara li l-pakkett tal-monitoraġġ tas-suq li dalwaqt ser jidħol fis-seħ jaħdmu fuq qed jaħdmu fuq il-kolleġislaturi bħalissa jiena nqisu bħala titjib addizzjonali għall-attivitajiet ta' nfurzar tal-awtoritajiet nazzjonali għaliex bekk ikollhom qodod ġodda ikollhom possibiltajiet u dritt legali fil-fatt biex ikun hemm spezzjonijiet mhux imħabrin minn qabel, spezzjonijiet għall-arrieda fuq l-impjanti differenti fil-fabriki differenti biex bekk direttament ikunu jistaw res u proċeduri legali sabiex bekk dawk li ma jokkoperawx mal-prassi tar regolament jimmultawum. Għalhekk f'dan il-kuntest dawn l-attivatajiet kollha ta' l mfurzar ma jistawx iseħħu mingħajr input Ewropew jew inkella mingħajr l-input tal-Kummissarju responsabbli għall politika tal-konsumatur. Grazzi tajti Sinjura Mosem ma weġibx l-ewwel mistaqsija, tappoġġa li kunem il-prinċipju ta' prekawzjoni u daħlu fil-agenda tal-konsumatur għax naħseb li din hija xi ħaġa meħtieġa. Il-Kummissarju nominat. Mod ġenerali, jekk niġi konfermat, jiena ser inkun verament miftuħ biex niddiskuti, niddibatti u biex naslu għall-iktar riżultat ċar u xira għal proposti kollha tal-membri onorevoli ta' dan il-kumitati u kumitati oħrajn fir-rigward it-titjib tal-proposti li jiġu minnaħa tal-Kummissjoni. F'dan ir-rigward verament nixtieq inħares lejn id-dettalji tal-proposti u imbagħad dejjem jekk ikun hemm lok għal fema komuni bejnietna li l-proposti ta'kom ikunu jistaw itejbu il-prassi ta' monitoraċ jew inkella jtejbu il-qafas ta' monitoraċ u l-ambjent għal autoritajiet nazzjonali, allura IVA ejja nimxu f'din id-direzzjoni u nġdu ħabar wieħed flimkien. Grazzi. Il-President, Signora Tun. Grazzi, President. Komissarju nominat? Inti għattejt li tixtieq issaħħaħ il-kummerċ elettroniku fuq l-internet u inti ġejt mistoqsi biex tagħmel aktar bil-rimedju kollettiv. Immissa smajna li ma tantx hemm biex wieħed jimplementa dawn l-istrumenti. Barra minn hekk m'hemmx flejjes lanqas biex ikun hemm rimedju kollettiv għal kummerċ elettroniku fuq l-internet. Din xi ħaġa importanti għaliex xi ħaġa li kollox taqsam kemm mal-konsumaturi u kemm mal-kumpaniji u għalhekk il-kumitat tagħna verament impenjat fuq din il-kwistjoni u għalhekk aħna tkellimna diġà dwar kemm tiswina din minn biljun sa 8 biljun fis-sena fil-fatt bħala euro u jider li hemm problema kbira fil ħol ta' dan l-istrument. Imma din hija kwistjoni li intom tindirizzaw u għalhekk inti personalment kif tissib soluzzjoni għal dan? Għax, Mrs. Tun. Grazzi, Signora Tun, tal-mistoqsija. Imħabba limitazzjoni ta' ħin se naqbes il-kwistjoni fuq il-rizoluzzjoni ta' tribunal alternativ u naf li inti interessata f'dan f'din il-kwistjoni partikolari u, u, u naħseb li tkun trid titkellem iktar f'dettal fuq din il-kwistjoni. Iva, il-rizoluzzjoni ta' tilwim online eh, għandhom isiru eh, għandhom isiru għandhom ikunu eh, rizoluti bil-pjattaforma eh, eh, li taħdem fidejn il komissjoni fil-futur ma nix bizzejet zmin biex dan il-kunċett ta' rizoluzzjoni alternativa online iseħ. Għanna aktar, għanna bżon ta' aktar zmin biex isir operativa u biex dan isir għanna bżon tal-pjattaforma ODR E, pjattaforma li għanda tkun accessibli fil-lingwi kollha. U dan jfisser e, finanzja, finanza, finanzjamenti. U e, l-istampa miex ċara li l-finanzi kolla taħt il- program tal-konsumaturi jistaw jgarantixxu il-funzjonament ta' din il-pjattaforma. Aħna s-namlu ħeritna kollha biex inkunu nistaw inkopru il-software, ġifiri il-parti il software ġifiri il-parti Eh, teknika ta' din il-pjattaforma, e, però għatiridu namlu kull ma nistaw biex innaqsu l-impatt finanzjarju tal-traduzzjoni umana biex eh, tkun tista taħdem fil-lingwi kollha. U dina hija kwistjoni li fija irridu namlu kħritna kollha jew biex nixbdu mill-programm tal-konsumaturi jew mill-programmi oħrajn biex nkunu nistgħu nkopru l-ispejjeż ta' traduzzjonijiet eh, umani eh, illi se jkunu inklużi f'din il-pjattaforma ODR. Aħna norbtu fuq il-komprensjoni eh, tal-Parlament biex dawn il-problemi biex il-kobor ta' dawn ta' din il-nefqa tkun kemm jista' jkun rib tal-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi tal-risposta, però jina nishtiq li konna data. Meta ħan irsolvuha din il-kwestjoni, din hija eh, aħna interessati ħafna. Intom għattu li tridu tnaqsu l-ispejjeż eh, ta' servizzi eh, involuti f'din l-inizjativa. Għanna ċentru tal-konsumaturi Ewropew, Eh, u hemm xi irdupjar eh, bejn ix-xogħol li jsir f'din il-pjattaforma u anki eh, uffiċċji oħrajn. Jidher li qed nimxu f'direzzjonijiet differenti, però għandna bżonn li jkollna aktar konverġenza hawnhekk. Il-konsumaturi Ewropej jirċevu biċċa informazzjoni għaw, biċċa informazzjoni oħra postiħor u ma jafux fejn iridu jimxu. Eh, x'tista' u tagħmlu, x'tista' tagħmel biex eh, din il-kwistjoni tiġi solvuta. Grazzi tal-mistoqsija supplementari li titħol daċċen iktar fid-dettall fuq il-finanzjament tal-pjattaforma UDR. L-impenn illi nista natikom minna ħatijaj jirrigwarda il-funzjonalità u operabilità tal-pjattaforma UDR fil-lingwi kollha Iva, dan dinja ħaġa li kollha flimkien fi servizzi tal-Kommissjoni se nwettqu. E, pen eh, fuq e, afas eh, temporali e, jiddependi mill-rizorsi finanzjari illi nistaw nużaw. Aħna b'xi mod wieħor ieħor namlu mod li ikun hemm finanzjamenti bizzejiet għal dan u sal-2014 il-kalendarju li kien inkluż fil-agenda tal-konsumaturi, iva namlu l-isforzi kolla possibli biex e, nirrispettawa. Grazzi. Jgħat il-President, men dana jgħala it-tini round. Essa minnaħa tal-presidenza nilqa l-Krista Klas li għaviċ president tal-komitat u li ħatamel Eh, eh, biex eh, tkun tista tkun president tal tas sessjoni għal round li miss. Inħalli għal Krista però nżomm il-martel fideja biex nizgura illi ma nitilfux ma nitilfux disciplina fil-diskussjoni. Dan il komitatu huwa komitat li huwa impenjat ħafna f'dan il-kwistjonijiet Eh, l-ambjent, s eh, saħħa u l-punti kolla l-oħra li weħet jista' jsib fit-titolu tal-komitat tagħna. Eh, rajna fl-aħħar round kif kemm importanti u kemm hija orizzontali, kemm kemm tirrigwarda oqsma l-aġenda tal-imko. Aħna aħna eh, nirigwardaw l-kosmetika, l-prodotti li rigwardaw is-saħħa, ħafna eh, kwistjonijiet u ħafna affarijiet u ħafna prodotti eh, li jidħlu taħt il-portafol tiegħek. U aħna fit-teknoloġija f'dawn il-oqsma u nkunu nafu u nkunu voluti fl-imkien miegħek unkunu fuq naħa tiegħek u biex inkunu informati U bla dubju rridu naħdmu fl-imkien uh, fuq ħafna uh, ħafna modi u fuq ħafna suġġetti. Għol daqstant talina l-kooperazzjoni importanti ħafna. Mela, mistoqsijiet għalik mm, minnant il-koordinatur tal-IPP Richard Zeber, un bad Dagmar Rothberent, un bad Peter Lise. Mela l-ewel eh, Richard Zeber. Grazzi ħafna No, l-ewwel Peter Lise, skużawni. Eh, din hija eh, nixtieq nitkellem fuq kwistjoni ta' leġislazzjoni importanti ħafna. U l-ewwel net nixtieq nitkellem fuq il-prodotti medikali. U anki fuq it-tamir medikali għanna bżon ta' iktar protezzjoni għal pazjenti u iktar informazzjoni aħjar, informazzjoni aħjar. U kif għandkom f'moħkom tiksbuhom dawn l-anijiet ħadd iżom fuq il-proposta tal-Kummissjoni li ma titlobx li kunem preautorizzazzjoni minn eh, korp statali u Ewropew. Kif se, timxi? Hemm emendi fuq ir-rapport fuq il diagnostika u hemm ukoll tentativ biex entejbu eh, intejbu il konsens informat kif inti tiġudika l-miżuri li bħalissa se edin u dimna. Grazzi, dottor Lise. Jena naqbel fil-fat me u nħares il-qoddim biex eh, nikopera mal-Kumitat tal-Envi fuq ħafna kwistjonijiet komuni li rigwardaw il-sikurezza kosmetika, diagnostika u u kif riguarda il-politika tal-konsumaturi u anki l-konsum sostenibli eh, u osmo oħrajn ta' interess komuni, pero biex nitkellem fuq il-proposta tal-tamir eh, mediku li bħalissa jgħat fil- jiġi diskuss fil-parlamentu fil-kunsel, jena se nitkellem mod sinċir eh, biex nitkellem fuq kif għanna intejbu l-elementi kolli ta' sikurezza Eh, eh, għall-elementi eh, kollha proposti mill-Kummissjoni. Meta nitkellmu fuq l-autorizzazzjoni pre-kommerċali, pre-suq, qabel is-suq, eh, qabel eh, l-aċċess, ġifieri, il-Kommissjoni il proponiti li saħħaħ il-sistema eżistenti ta' notifika u li tintroduċi wkoll sistema rigorus ta' influenza u verifika tal-autoritajiet nazjonali fuq livell ta' esperti fil-kas ta' eh, tamir mediku ta' riskju oli. Il-proposta tal-Kummissjoni ma tirrigwardax, ma tinkludix bidla fil-kunċett uh, lejn l-autorizzazzjoni pre-market eh, jew għal access ta' dawn it-tamir minnaħa ta' korp ċentralizzat. Għalix kif nifima jien huwa illi il-komissarju jishti iżom eh, il- eh, eh, vantaċ ekonomiku kom kompetitiv ta' dan it-tamir mediku u anki l-interess li għandu jkun a beneficju tal-konsumaturi se naħdmu fl-imkien u jekk jena niġi konfermati kolli iktar ċans biex eh, nidħol eh, iktar dettal fil-proposta fuq it-tamir fuq it-tamir medikali. Mistoqsija komplementari. Jina nishtiq ninsisti fuq dawn iż-żewġ kwistjonijiet. Għax inti jekk tiġi konfermat, eh, inti ħadd tżomm mal konċett tal komissorju u se jkollok tiddeċidi jekk inti din l-inizjattiva inti se tkomplija jew eh, tbiddilha. U nixtieq inkun naf x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq il-kunsens informat. Il-proposta attuali tal-Kommissjoni fuq il-diagnostika hija e, interessata fil- direttament fil-proċedura ta' e, sikurezza tal-tamir ġenetiku. Jiena il rwol tiegħi, il-kontribuzzjoni tiegħi għall-adozzjoni ta' dawn il-proposti, eh, naraħ eh, illi kolna diskussjoni miftuħa eh, ma daw kolla li għandhom proposti u emendi tajbin li se jisaxħu is-sikurezza ma mhux biss is-sikurezza ta' dawn il-proposti. Jekk ikunem u jidirli li jista ikunem eh, proposti tajbin illi eh, jisolvu koll il-prinċipi etiċi tal-użu tal-tamir mediku eh, fil-testjar ġenetiku, allora iva jiena l-est nidħol f'eżerċizzju komuni ta' diskussjoni biex insaħħu il-konsens informat tal-utenti Eh, f'dan il jar ġenetiku b'mod illi eh, eh, il-pariri professjonali qabel dan it jar ġenetiku jenata u anki l-interpretazzjoni ta' riżultati ta' dan it-testing minnaħa ta' utent għandu jenata minnaħa tal-professjonijiet medici. Grazzi. Dagmar Rothberent Jiena nixtieq nitkellem minn angolo daqsxejn waħda differenti minn dik li għamel eh, Liza, però eh, nixtieq nisma minna ħatijak, inti taqbel miħaj bekk nkun nistaw nkunu iktar sempliċi. Illi proposta tal-Komissjoni fuq it-tamir mediku, mux qed nitkellem fuq dawk in vitro, illi eh, il-tamir eh, mumiex ċari fuq dawk ta' riskjoli, mhix qed ittejjeb il-sikurezza eh, tal-pazjenti. E, mhuwiex attualment suffiċenti għal sikurezza tal-pazjenti. Għandu jkonna proċedura differenti għal dawn it-tamir ta' riskju oli e, taqbel miħaj illi jista ikun li konna e, proċedura ta' ċessa su differenti u inti lest tappoġġa din il-pozizjoni. Grazzi, signora Rothberend għal din il-mistoqsija li se nerġaw nitkellmu bija fuq il-qasam tal- eh, tamir mediku ta' riski għoli. Forse da' xejn bizzjus minna ħati għaj kommenta l-proposti għal komissjoni eh, dan l-istadju, pero sen, sen eh, Talan as mod kif nispera xira. Il ko-leġizlaturi, ċo l-membri tal-parlament, eh, fejn jidħlu eh, b'argumenti tajba, eh, emendi tajba, proposti fattibli biex jisaxħu il-sistema tal-aċess tas-suq għal dawn id-tamir ta' riskju għoli biex jisaxħu il-sikurezza taħħom jina lest niddiskuti maħħom u nidħol f'diskussjoni biex nsib laħjar soluzzjoni tkun xi tkun il-proposta inizjali attwali tal-proposta. Dejjem nistgħu niġu lura fuq għall-proposta tal-Kummissjoni jekk aħna naqblu fuq is-sustanza. U dik is-sustanza attwalment għandha tkun illi insaħħu il-fiduċa eh, fil-notifika eh, tal-korpi ta' autorità eh, jista' jkun hemm ukoll numru iżgħar ta' korpi ta' notifika, memx għalfejn ikun hemm wieħed kull eh, eh, eh, stat membru. Però saħħaħna il-kunċett tal- tal u anki il fatta ratifika ratifika minnaħa tal-Istati membri. Tkun xi tkun l-azzjoni li aħna sensibu ejja nippruvaw, ejja nfittxu koordinazzjoni. Ma nixtieqx nidħol wis fil- fil-bidla fil-fatt li kunem bidla kom totali lejn l-aċċess għas-suq fuq din il-kwestjoni tal-autorizzazzjoni ta' qabel ta' pre-market jena nippreferi ninsisti fuq din dal-qasam illi intajbu sikurta u li nitkelmu fuq il-korp pre-notifika. Grazie ħafna. Jena nefem li jinti għadet kun leali mal koprofs tal-Komissjoni, minti tizgurani u taqbel miħaj li għandu jkunem hemm eh, differenti għal eh, Tamir, eh, ta' riskolli tkun xi tkun il-proċedura attuali, iva, jidirli li li, illi il-proposta tal-Kommissjoni diġa edha tisħa fuq din differenza bl-introduzzjoni tal-verifika tal-autoritajiet mediċi eh, fejn ikun hemm bżonn, fejn ħossu li hija neċessarja, eh, għal eh, hemm distinzjoni. Jew biex ngħidu hekk eh, hemm bżonn ta' verifika ulterjori minn naħa ta' esperti għal tamir medikali ta', ta riskju Imma bizzejiet dan eja dana nistudjaw fl-imkien din il-problema. Issa l-aħħar wieħed f'dan il-round huwa sur Seber. Grazzi. Hija ħaġa tajba u ħaġa sabiħa ħafna li Kroazja diħla u inti għandek eh, dan id-dossier fuq il-kosmetika u fuq l-esperimenti li rigwardaw bej 50 biljun ta' eh, fatturat eh, u eh, li huwa kważi nofs is-suq. Eh, però il-leġislazzjoni attualment ambizjuża tal-protezzjoni tal-annimali illi għanna sal-11 kellna sa' 11 ta' april għax hemm projbizzjoni għal dawn il-prodotti kosmetiċi ma nafu illi hemm vojt. Jekk is-sostanzi li jiġu użati eh, eh, fi prodotti oħra illi mumiex użati fil-kosmetika, allora eh, jistaw ikunem testjar fuq l-animali. Allora, xini għal-pozizjoni tijak, irridu nerġaw l-ura fuq istur xfaber fuq illi jemmin jgħamil inqas minn jgħamil iktar. Minti bħala kommissarju, kif tista dawni mizuri kolla tamilhom pratiċi? Grazie. Sur Zeber. Jina, kif nifima jien, il-kwestjoni hija illi il testjar fuq l-animali għal produzzjoni kosmetika illi din il-projbizzjoni e, għandha tiġi forzata din is-sena. U dan huwa żvilupp tajjeb, din hija direzzjoni tajba li ħadna. U nilqa' U jena kontent illi dina eh, dan il-passar qabel ma jena senkun lest ah, illi nieħu l-uffiċċju tal-komissarju eh, eh, responsabli għal sikurezza tal-kosmetika. Ma jena ħarsu starin l-aspetti tal-implementazzjoni l infurzata ta' din il-projbizzjoni. Jena etnara li hemm ħafna xogħol xisir mal-autoritajiet nazzjonali biex nizvilupaw afas ta' linji gwida għal attività tagħhom fil-infurzar u biex ninfurzaw din il-projbizjoni ta' testjar fuq l-animali. U aħna nan sena mluħ, Jista' jkun hemm kwistjoni toħra kif inti qed tajt eh, din hija l-interpretazzjoni tal-ambitu ta' din il-projbizjoni eh, li testjar isiru mhux biss biex nittestjaw l-ingredienti tal-prodotti kosmetiċi, imma uh, fuq l-animali ta' ingredienti li jġużati b'mod iktar eh, ġenerali fl-industrija kimika jew eh, f'setturi oħrajn ta' suq. Dina hija kwistjoni ta' interpretazzjoni legali illi jiena a favur tagħha u ta' min wieħed isegwiha biex naraw kif tiżviluppa u xikun eh, x'se jkun l-ambitu ta' dan din il proibizjoni ta' testjar animali eh, u x'tip ta' interpretazzjoni legali nistgħu noħorġu minn din il proibizjoni Jiena il-kontribuzzjoni tiegħi eh, bla dubju ħat id defendi fuq il-fatt li konna analizi iktar dettaljata tal-prassi eh, tal-testjar eh, kif eh, hija attualment, pratikata attualment. Jina nishtiq naf jgħid isur seber xiftit kriteri li forsi inti tkun lest t-implementa. Puntiħor, l-artikolu 20 ta' direttiva tal-konsumaturi tajt u inti dan qed tajdu fil-sottomissjoni bil-miktub, inti qed tista' tipprova eh, vitali l-konsumaturi eh, jieġu ingannati eh, x'tista' tajt fuq da. Iva grazzi tal-mistoqsija jgħid. Essur, komissarju, grazzi tal-li inti tkellem fuq dawn il-kwistjonijiet tal- ta' talbiet minnaħal tal-konsumaturi. L-informazzjoni xirqa lejn il-konsumaturi hija waħda mill-kompiti eh, importanti illi eh, għandhom jittihdu minnaħa tal-komissarju tal-konsumatur tal-protezzjoni tal-konsumaturi, però anki flimkien ma' komissarju oħrajn. Wieħed mill-impatti importanti fuq it-talbiet Mm, ta' verifika, jew tal-verifika ta' dawn it-talbiet fil-qasam tal-kosmetiċi. Hemm bżonn illi niżviluppaw linji gwida preċiżi, afas akkurat ta' li huma it-talbiet u, u jistgħu jiġu aċċettati u dawk li mhumiex se jqarqu bil-konsumaturi u mhux se jimminaw il- saħħa jew is-sikurezza tagħhom mod ġenerali meta jużaw il-kosmetika. Eh, eh, aħna se nikkonċentraw fuq dawn it-talbiet ehm, minnu fih biex inkunu nistaw ikonna dawn it-talbiet eh, b'mod żgur minnaħa tal-konsumaturi. Grazzi. Grazzi ħafna. l nalqu. Grazzi tassew, l-u il-lista tal-kellima mill-Kumitat MV. Grazzja eh, sur Mimika tal-Mimiċa tal-Tweġibit tijaw, nandu sur Harbor dal-Bohara. Grazzi, grazzi li tim tijak għal dan il-mistoqsijiet esperti ta' valu. Ovvjament jaxa ħagġa li aħna għavlu segwitu taħħom kom ukoll. Nadu issa għal round ta' kellima ma' millimko, Nibdew bis-sur Rochefort, un bat is senjura Vernew. Sur Rochefort. Minuta. nil awk eh, komissarju nominat, nil awk għomnek, s-fol familjetana, nil awk kol, fissem il-konsumaturi kolla kroati. Kussjoni jibsa, għawnek, eh, jridu zefnu fin-nofs li għal budget, li għafol ta' kollox. Il-kussjoni tal-MFF, ovvjament, mhuwiex il-mandat tiegħek hija xi ħaġa li aħna nittrattaw eh, fil-Parlament eh, eh, brabta mal-Konsil nafu fejn huma responsabiltajiet tal konsill ukoll. Iżda aħna tassew aħna personati mill-fatt kif inti titkellem dwar li konsumatur hija importanti għal ħajja ta' kuljum tal-konsumatur, meta titrattawet mill-lit tal-budget xkejknin fil-pajis tiegħek. Inti ottimisti jew pessimist dwar dan il-budget iżajru, bat jekk ikun hemm naqis tal-budget, inti kik fejn tagħmel il prioritajiet tiegħek, fost il prioritajiet e, Mhux qed nitkellem biż dwar il-programmi jew dwar il-programm l-implementazzjoni, iżda ngħid e, nixtieq li inti tgħidli xtaqta minn u għalfej. Grazzi sew ta' dan il-mistoqsija li għandha x'jaqsam mal- lat finanzjarju mal-appoġġ finanzjarju tal-politika tal-konsumatur. Ovvjament, negozji tal-MFF u marġ reġaw għabdu rankatura, issa dawn ħajġu sviluppati fil-parlament, tal-imot li issa daqt ser ikonna programma konsumatur, il-budget tal-programm ta' konsumatur kun verifikat stabili, dan u għed mill-lizar programmi f'daqs tijaw, ġviri għandek xie 25 miljon euro, fis-sena, pala medja. Għalissa dan naqas naqas għal-level ta' 4-5% meta mqabbla ma' proposta tal-oriġini tal-Kommissjoni. U dak li jina nikontribwixi minn ħatijaj għal riżultati ta' negozjati huwa li nprovaw nżommu id-daqs tal-programm ta' konsumatur mill-qrib kemm jista' jkun dal proposti tal-Kommissjoni. Dinja waħda mill-pożizzjonijiet tiegħi. Ħaġa oħra, pożizzjoni oħra jgħalli nżommu kemm jista' jkun faċli nġestuha għaliex hija żgħir fid-daq u żgħir fid-daqs tiegħu. Diġà huwa um, kategorizzat sew, għamma l-okkazzjonijiet ċari għalija, u aħna irridu inżommu il-ġestjoni ta' dan il-programm mod proporzjonat għal daqs tiegħu. Ħafna jista' jseħ fi 50 flejjes, maħna rridu nidefinixxu eżattament xi ngħidu 50 tejjes għaliex biftit eh, flejjes jew ebda flejjes, ovvjament ma jistax ikun hemm eh, linja ta' politika ta' konsumatur. Tajjeb, jrid konna bżonn appoġġ mill-lat Ewropew. Iżda jiena pjuttost ottimist ir rigward jiena ottimist li aħna nistgħu ikonna programm għal konsumatur illi jista' jippermettina l nfinanzjaw dak kollu li kellna allokat oriġinarjament għal program tal-konsumatur ġifiri għal scoreboards, għal studio, flejes għal konsumatur, tal-protezzjoni, eċenċu tal-konsumatur, il-finanzjament eh, għal laqdit favur konsumatur, ġifiri dan u għal-għana u l-lini tagħna. Komuni, din għamlu dan. Ifem t-meċ, eżat mettix forsi ftit klim, iżda eh, inti għattajt li ċertu affarijiet li mezz tkun tista' tiffinanza. Iżda prova t-finanza kollox. Il-linja ta' politika tal-konsumaturi hija linja ta' politika transkonfinali li jinvolvi wkoll kommissarji oħrajn il-kolleġġ ukoll ġifi hija l-intenzjoni tiegħek illi jkollna kommissarji oħrajn illi jitlu jidħol ħaddieħor jieħodlok mill-budget u juża ħarsin tal-konsumatur jew inti ħad forsi fil-qasam ta' fil flaqa ħatti ħaddieħor toħoddilhom forsi xie finanzi minnem biex eh, tużom biex xie l għalini ta' politika ta' konsumatur tiegħek. Kien se tassew tal-li semmejt il-fatt li semmet il fatt li tal-konsumatur jaħtieġ finanzjament ta' linja ta' politika tal-konsumatur ewlenin. jew il-kontenut speċifiku li huwa taħt ir-responsabilità tal-Kummissarju taħt il-mandat ta' Digi Sanko u s-servizz tal kummissjoni tal f'dak il-qasam. Din mhijiex politika vertikali, hija fokata fuq programmi illi meta nifokawhom fuq ċertu programmi li jkollhom impatt fuq il-ħajja tal-konsumatur, fuq il-ħarġitiet tal-konsumatur, fuq il-ħarsin tal-konsumatur, dawn jikontribwixxu għal kontribuzzjoni bisħieħ tal indi ta' politika tal-konsumatur, ġifiri jiena ħalli naqgħad sforzi tiegħi ma' kummissarji oħrajn sabiex inkunu nistgħu naraw kif dawn il-programmi, dawn il-problemi nistgħu naqduhom u norbtuhom għal interessi tal-konsumatur. Eh, L-Onorevoli Bernadette Verniu. Grazie tassew. Komissarju nominat. Nilqaw li l-ek u l-pajis sabiħ tan sabiħ tijak għawnek fosna jini nixtieq nifoka li fuq xi ħaġa li għalissa forsi mhux eżattament eh, priorità tiegħek, imma hija xi ħaġa importanti kbira għall konsumatur prodotti folots. Estima ta' 300 biljun ta' liħ fis-sena dawn il-prodotti folots. E, oriġinarjament dawn il-prodotti follot li kienu jagħmlu ħsara għall-attività ekonomika e, u koll ġibu magħhom prodotti li huma ta' periklu għall-saħħa, s-sekurtà, partner ma' mediċini, prodotti għad-dar, tabak, fwejja, ħafna affarijiet. U huma terz ta' dak li jaħtfu fil-fat id-dwana li jitħlu fis-suq tagħna. Jiġifieri se nagħmlu biex ninformaw il-konsumatur, l-iktar konsumaturi vulnerabbli dan ir-rigward. Grazzi ta' sew tal-li semmej dan il-aspettant importanti u speċifiku tal- li ta' politika ta' konsumatur. Iva fil-fat il-prodotti folot u ma' teddida, u ma' ta' teddida l-konsumatur. U da' minħabba li juva folot. Imma f'ħafna okkazjonijiet, ħafna stanzi, miex bista xuba folot, il-problema hija li it-tarek mhix sikuri u le fis-suq għas-suq tagħna. Aħna nistgħu nindifikaw bosta prodotti illi jitlu fis-suq illi huma falot eh, mod partikolari fil-industrija tas-suq tal-karozzi. U Dan jinfluenzaw is-sikurtà teknika tal-vetturi u dan jottu kol għal asanta Giugarelli. ġugarelli. Jista' jkun ħafna iktar perikolus. Jista' tista' tkun ħafna iktar ta' teddida għal uh, kustanijiet tas-saħħa. U ħajja tal-konsumatur anki speċjalment meta jkunu żgħar. Iġifieri dan il-periklu qiegħed hemm Dan għandu jiġi indirizzat minn daw kollha illi uh, huwa karigati bil-sikurtà tal-prodotti u jiena ħanku wieħed minnhom. Jekk niġi konfermat bħala kommissarju u jiena ningrazzja eh, li eh, Kommissarju Xemeta tal-li kem kooperazzjoni rib maħom fuq anki għax nkollit eh, mal-Kommissarju Barnier fuq l-IPR, mal-Viċi President Tajani, dan kollha tkun hemm kooperazzjoni maħom sabiex niġildu kontra din ix-xejra li qed tikber kull ma jmur tal-prodotti folla titlu fis-suq tagħna. Allura aħna rridu nwaqfu li jkun hemm aċċess għas-suq permezz ta' servizzi tal-konsumatur u biex intejbu il-traċabilità ta' dawk il-persuni biex nikkoordinaw il-tneħħija tagħhom mis mod iktar effettiv. Grazzi. X'tista' inti tal-infrastruttura twaqqaf meta pereżempju nitkellmu dwar l-osservatorju tal-konsumatur ma' azzjoni, kista tagħmel termin ta' azzjoni koordinata ma' pajjiżi terzi. Grazzi, din il-mistoqsija supplementarja ehm, wesset l-ambitu ta' dawk illi għandhom ikunu fuq qudiem fiġri da kontra il-prodotti folot fissu livell Ewropew fuq livell tal-Kommissjoni jina provajt nispjega xin kienet tkun l-azzjoni komuni. Iżda dan jorbat ħafna fuq l-attivitajiet ta' nforzar tal-autoritajiet nazzjonali, kemm fuq livell ta' dwana, kemm livell ta' sorveljanza ta' suq, kemm fuq livell ta' traċċabilità. Ġifieri Għal darboħra l-element ta' kooperazzjoni ta' priorità, element ta' kooperazzjoni ta' priorità, għandu jkun fuq qoddim f'attivitajiet tagħna. Meta nikkoperaw ma' awtoritajiet nazzjonali f'prodotti folots il sinjura Kanjetti. Eżis kummissarju nominat, jina nishti infaħek eh, eh, tal-qieta unnek għax sfida kbira lik hija tortura pratikament għal kull min jew nominat għal xamel kummissarju, ġifieri dan tip ta' smieħ. Iżda nixtieq namel mistoqsija li għandax taqsam ma' dak illi ah, saqsi is-sur xwab. Inti meta weġibt is-sur xwab, żwab, inti ma semmejx prioritajiet ċari, ġifieri se twetta u ma twettax fil-aġenda tal-konsumatur. Għal darbohra. Għandi l-istess mistoqsija tista' tgħidilna Tista' semminna żewġ tekst leġislattivi illi ħajkunu ta' priorità għalik għalik periodu ta' attività għasir li jmiss ta' 12 xar u illa liġ dawn it-nej tlet, zew tlet eh, atti leġislattivi. Grazie tal-mistoqsija tijak. Dwar il-proposti leġislattivi illi jistaw ikunu parti mill-responsabilità diretta tija jidirli illi il-proposta leġislattiva leġislattivi illi diġa edin f'proċedura ko leġislattiva għandhom ikunu biżejt biex ikopru ħtiġijiet immedjati f'dak li għandu xaqsam it-tip ta' sikurta fil-prodotti, eh, li ntejbu sorveljanza tas-suq, u intejbu l-aċċess għal servizzi finanzjarji għal kontijiet tal-bank. Ikun hemm sikurta fuq kontijiet tal-bank. Bjek jikonna. jekk gina kunġi ġi maħtur pala mandat tiegħi dan ħajkun ħanifoka fuq u ħajkontribwixxi ħafna għal politika ta' konsumatur. Jiġifieri jiena mhux qed bħalissa qed inbassar li jkun hemm xi proposti leġislattivi partikolari illi ser jiġu estizi mill-mandat tiegħi bħala responsabiltajiet diretti li ħajkunu allokati li jekk niġi konfermat, iżda s-servizzi tiegħi irridu jiffukaw fuq ċertu attivitajiet u dawn huma d-dirti tal-konsumatur, ġifiri it twetti tal-direttiva tal-kreditu tal-konsumatur, il-prassi inġusta kummerċjali, um, inħarsu lejn li kunem ħarsin fuq l-internet aħjar, neutralita' Eh, koll tiġi preservata permezz tal-proposti leġislattiva li daqt serġe jiġu l-parlament. Jina r għol tijaj naħseb li huwa li indaħħal il-perspettiva tal-konsumatur f'dawn il-proposti leġislattivi kollha u twettiq tagħhom bħala priorità għas 16 xar illi eh, ġejjin. Naħseb li dan huwa ħafna xogħol eh, biex isir dan l-ammont ta' żmien. Grazzi. Grazzi. Inti semmejt il-neutralità fuq l-internet. Nixtieq nċara ħaġa fuq li. Inti tikkonferma li inti qed titkellem dwar it-twettiq tal-pakket tat-telecoms biss? Għax li PP u l-Parlament Ewropew kontra li jkun hemm ġdida li twessa din il-kwistjoni għal problemi oħra ta' neutralità fuq l-internet tul dan it-terminu leġislattiv. Grazzi. Nasab li din iva din jisammejt inti għapunt li għasam uh, li qed jikbek u l jmur, allura rridu namlu aktar sabiex nippreservaw l-interessi tal-konsumatur kif ukoll il-fiduċja tal-konsumatur eh, fil qasam tal-internet. Dinja xi ħaġa fejn il President Cruz tmexxi hemm ċertu tejjijiet ta' smih li saru sabiex jippermettu li li ikolli idea fuq fuq ta' eh, tal-detalji ewlenin ta' dil-proposta tagħha iżda eh, jiena kif nifhem jien dinja proposta li se tindirizza il-kwistjoni tat-telecoms, suq wieħed tat-telecoms, kif minnaħa kif ukoll il-neutralità fuq l-internet ta' xiri fuq l-internet tal-konsumatur. Imma għandi bżonna iktar ċans biex nidħol iktar fi dettal biex nara naqrif li aktar il-portfolio tagħha. Grazzi. Issu Gastis Ramon. Grazzi ta' sewċer, grazzi Sur Mimiċef tal-li ġej ta' unek il-lum fosna. Għaxi nejt biss illi jina, għad gost meta inti tkellim dwar l-identifikazzjoni tal konsumatur, il-fatt li dawn huma ċittadini u kemm huma importanti li ċittadini huma ċittadini eh, f'termini tal kif aħna rridu ninġieldu kontra l-kriżi. Għax rridu nżidu domanda interna. U din xi ħaġa li jistaw u għal konsumaturi. Job, u importanti li aħna l-issu ikun fuq d-dim tinġu għal-konsumatur. U mux bil-kontra. Jien naħseb illi pek il-polini ta' politika jistaw jiġu sviluppati. Aħna nħossu li l aġenti tal-Konsumaturi li ser jiġi adottat fil-plenarja dat. Kif tara li jista' jkun hemm implementazzjoni ta' prinċipju ta' prekawzjoni, pereżempju dak li huma GMOs u prodotti li jużaw in-nanoteknoloġija. Grazzi. Grazzi. ir-reviżjoni tar-rapport fuq l-aġenda tal-konsumatur ħaj u qudiem il-parlamentat. Dan huwa dan din hija okkażjoni eċċellenti biex nkunu nistaw nitlu f'dibattitu sostanzjali ta' żvilupp tal-kisbiet li aħna ksibna sissa, laħna sissa, dwar l-anijiet komprensivi, dwar il-pilastri, eh, ni involuti dwar sfidi l semmew fuq l-agenda tal-konsumatur Ewropew. U jiena t-sena ħarqa biex eh, naħdem ma'kom mirrid sabiex nkunu nistgħu nindirizzaw il-benefiċċji kollha ta' u l-merti kollha tal agenda u l-azzjonijiet kolla meħtieġa li għadhom pendenti illi jistaw jittejbu biex naraw kif nistaw nistgħu ntejbuhom. Jina jkolli nejt illi il-naġenda tal-konsumatur, il gbira taħħa ija ija hija fitriqta li triq ta' lej li titwetta imma teleb ċertu sfidi, ċertu realtajiet illi ħna qegħdin ħabtu wiċċna magħhom fissu ġenerali ġenerali llum il-ġurnata u naħseb li din qiegħda tevolvi, qiegħda saħħaħ l-aġenda digitali, l spazju digitali, hemm ukoll l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq il-konsumaturi, l-impatt fuq il-, -konsumaturi, l impat fuq il globalizzazzjoni fissu u il il-atturi uh, u protagonisti kollha fissu. Allura, mx ħafna xogħol xi jsir, hemm ħafna fadden ħafna x'naqfu u l-koll nistgħu eh, ninexxina jekk jekk li naqdu. Grazzi. Supplementary or not? mistoqsija supplementari u le? Sur Garcia Ramon. Iva, grazie President. Fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u l-prodotti li jaslu fidejn il-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar. Nafal dan eh, fieħu kol il-kontenut ta' prodotti modifikati. Inx taħseb dwar dan? Dan kif jaffetwa il-ħarsin ta' drittijiet tal-konsumatur? kummissarju nominat. Iva, ta' bil ma meta nitkellmu dwar dawn l-affarijiet, hemm ħafna realtajiet fis-suq, speċjalment fis-suq intern. Mill-ewwel tiffaċċa l-fatt li għandek l-element ta' prekawzjoni u li jkun irid ikun hemm evalwazzjoni għal prekawzjoni. L-evalwazzjoni tar-riski rridu niżviluppaw aħjar sabiex bekk inħarsu s-sikurezza tal-konsumaturi tagħna fil-segment il-ġodda tas suq unkunu nafu l-kondizjonijiet tas suq xenuma. Rridu nżommuhom fuq l-iktar livell u li possibbli bħal manna s-soltu. Is-sikurezza tas-suq mhix xi ħaġa li nistgħu neħduha bħala ovvja, bħala xi ħaġa li diġa' qedem, imma rridu naħdmu flimkien biex nżommu dan il-livell l li għandna, naqtfu flimkien u dan jista' jkun grazzi wkoll għall miżuri ta' prekawzjoni li nadottaw biex bekk aħna naħsbu fuq soluzzjonijiet li huma eh, indirizzati lejn il-futur li ħarsu tħassib u anke l-interessi tal-konsumaturi tagħna. Allura iva ħankun involuti ħafna fuq miżuri ta' prekawzjoni fuq l-evalwazzjoni ta' riski u dan irid isir flimkien ma' l-awtoritajiet nazzjonali u mal-forzi nazzjonali ta' implementazzjoni. L-aħħar kellim f'dan ir-round huwa s-sur Otmar Karas. Iva, komissarju nominat, tifem li bħala Awstrijak u bħala Ewropew jiena verament kuntent li l-Kroazja ħad tidħol fis-sħubija mal-Unjoni Ewropea mill-ewwel ta' Lulju. Għandna dawn is-sijat flimkien stajt widen għal dak li qed u nixtieq nkun naf minn għandek li ikonna approċċ flimkien li aħna qegħdin naħdmu flimkien għalan komuni hemm ħafna interdependenza fl-amministrazzjoni tagħna u għalhekk nistaqsi tħoss li l-protezzjoni tal-konsumatur ħafna drabi tinqasam iż-żejjed għandek ħafna chairs, għandek ħafna eh, nies li għandhom responsabiltajiet differenti, allura ser tagħmel ħatwaqqaf task force apposta biex inħarsu l-protezzjoni tal-konsumatur? Ovvjament aħna rridu nixbu maġġoranza fl-opinjonijiet tagħna biex nimxu l-qoddim. Mhux biss bħala diplomazija, ma anke bħala eh, tmun fidejn il-Kummissjoni. Ser tagħmel fuq il-politika tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea u inti personalment x'tixtieq tieħu bħala inizjattiva personali biex tiżgura li dawn l-affarijiet li huma xkiela l-konsumatur jitnaħħu. Grazzi, Sur Karas. Aspett importanti ħafna li semmejt dwar l-effiċenza u l-ambitu tal-politika tal-konsumatur ta' belħaq. Jiena minnħatijaj nista' ngħid li naċċetta u verament kuntent mill-fatt li l-politika tal-konsumatur tiġi indirizzata fl-imkien ma' ħafna kummissarji oħra. Naħseb li din hija s-saħħa ta' din il-politika jew minn tal-inqas tista' tkun aspett pożittiv u b'saħħtu tal-politika tal-konsumatur. Jekk kulħadd jagħti l-istess importanza, l-istess eh, proċessi ta' tfassil tal-politika kull wieħed u waħda mill-kummissarji u jiddedikaw propju lill-aspett tal-politika tal-konsumatur fost oħrajn. Rridu bekk immorru li lin minn dawk il-politiki vertikali li jisek dak li jkun qed jiddetta lil ħatti ieħor x'irid jagħmel, aħna rridu politiki iktar orizzontali biex ikonna lil dawk li huma liżar fil-katina li jiġu involuti fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena nistenna il-kooperazzjoni tal-kollegi l-oħra fil-kolleġġ tal-kummissarji li ġalt għajt ma' numru minnhom fit-tħejjijiet u naqblu fuq skambju regolari tal-opinjonijiet tagħna u nagħtu kummenti li xulxin. U anke fuq l-idejat biex ngħinu flimkien nibnu dan l-effett kolleġjali tal-konsumaturi. nittama li ma jkunx hemm politiki dajfa, nifhem dak il-punt li qed inti li jekk inti taqsam wisq ir-responsabiltajiet fuq nies differenti, fuq kummissarji differenti tista' ddajjef l-affarijiet, imma aħna rridu nużaw l-isforzi kollha biex bekk noħorġu l-aħjar li nistaw mill-portafolju tal-kummissarju kollha skont il-kompetenza tagħhom. Grazzi. Kummissarju nominat? Inti, x'taħseb? li huwa meħtieġ fil-protezzjoni tal-konsumatur sabiex bekk niżguraw li il-libertajiet u l-potenzjal tas suq intern nistaw inkomplu wet uwom. ċem huwa meħtieġ addizzjonalment għaliex aħna għandna din il-kontradizzjoni multipla bejn il-politika tal-konsumaturi u l-erba libertajiet. Xi kultant differenzi bejn il-protezzjoni tal-konsumatur differenti fuq livell nazzjonali eh, hija e, b'satin fir għal-proċess u kultant ma jkun jimxiex ħarir daqshekk. Il-Kummissarju nominat Fil-prioritajiet ewlenin li semmejt fil-bidu jiena provajt nsemmihom waħda waħda fis-qarrija tal-ftuħ tiegħi, konsolidazzjoni, eh, komunikazzjoni u kooperazzjoni. Dawn huma kollha saħħiet importanti tal-politika tal-konsumatur. Iżda fl-istess ħin jistgħu jkunu l-ikbar djufijiet tal-politika tal-konsumatur jekk ma nwettquhomx u jekk ma nimplementawhomx mill-aktar fis possibbli u fisħiħ taħħom, tagħhom għalhekk li nixtieq nagħmel f'dan il-periodu qasir ta' 16-il xahar huwa eżattament l-intejjeb l-impatt ta' konsolidazzjoni, kooperazzjoni u komunikazzjoni li semmejt. Dan ovvjament jorbot mal-linji ġenerali tal-politika li nixtieq nikseb. Iżda nistgħu nitlu iktar fid-dettall, imma sfortunatament mhux f'dan l-istadju għaliex diġa għaddew li 5 sekondi, anzi 10 sekondi fuq il-ħin, għaddi l-ħin u għalek nittama li nkun nista nkun f'pożizzjoni li nimpoġġu fl-imkien madwar mejda u nidħlu fid-dettall u f'ħafna iktar dettalji tal-politika tal-konsumatur biex bekk fl-imkien nkunu nistgħu wittu triq lejn l-iktar azzjonijiet konkreti u importanti li rridu jittieħdu. Grazzi ħafna kollegi naddu l-ħames round jgħid il-President nixtieq niddiskuti l-ħin li għandna l-lokat għaliex naħseb kont wisq ġenerus sissa, kenno 20 kellim sissa, għanna madwar tliet kwarti u għandha ħafna nies fuq il-lista tiegħi ta' kellima nixtieq nagħti l-opportunità l-Kummissarju ikollu diskors ta' konklużjoni u nittamel li kull wieħed waħda minnkom jistgħu jgħinuni biex bekk kollom 3 minuti u nofs biss għal kull mistoqsija nittamel tkunu iktar ċari fil-mistoqsijiet tagħkom, iktar konċiżi u anke fil-mistoqsijiet supplementari tagħkom. Nafza l kummissarju nominat li ħankun iktar stret fil-ħin u ħanħabbat il-martell jekk ikolli bżonn namelek. Nitlobkom tiħdu paċenzja bija, ħajkolli nagħmel hekk minħabba li għandna aġenda mimlija zbajda l-ħin qed jafas u għalhekk nixtiequ nimxu l-qoddim. Is-Sur Pupakis, mbagħad is-Sinjura Steiner, is-Sinjura Mezzala, is-Sinjura Sur Dejong, Jong għat-tieni darba nitolbu jkun jista' jżomm fil-qosor kien jista' jkun u mbagħad fl-aħħar is-Sur Obermeyer. Nibdew bis-Sur Pupakis. Grazzi, President, nixtieq nilqak u nixtieq ikolli l-opinjoni tiegħek fuq din il-kwistjoni se nsemmi. Fl-istati membri hemm differenzi kbar fir-rigward il-prezzijiet tal-konsumatur u s-setta ta' xiri tal-konsumaturi, il-pajjiżi żgħar jidher li ħalsu prezzijiet iktar olin. Fil-Greċja pereżempju, kellna sitt snin ta' reċessjoni, GDP li krolla l-kollox u s-sitwazzjoni hija li prodotti bażiċi tal-ikel pereżempju jiswaw aktar meta mqabel ma' pajjiżi oħrajn. U għalhekk din il-mistoqsija li nixtieq nistaqsik diffiċli ħafna bħalissa żminijiet ibsa ħafna fuq kull suq u għalhekk kif tista' tispjega li hemm dawn id-diskrepanzi kbar fil-prezzijiet mhux biss fil-Greċja ma kif seta' membri oħrajn li ġew affettwati. Dan sinjal li s-suq verament frammentat? Yes, thank you. Grazzi ħafna, Sur Pupakis, għal mistoqsija tiegħek li verament tolqot il-musmar fuq rasu u tmiss il-qofol tal kif jaħdem is-suq intern. Ta' bil-ħaq mhux faċli li jkollok suq intern li jaħdem biex prun sħiħ tiegħu matul kriżi ekonomika u finanzjarja. Diffiċli ħafna dan, u speċjalment mhux faċli li dan jkollok dan meta l-kriżi tkun verament mifruxa b'modi differenti madwar is-suq intern U għalhekk għandek stati membri jew ċertu segmenti tas-suq li jistgħu jkunu affettwati aktar minn oħrajn minħabba l-impatt ta' kriżi ekonomiku. Oħrajn inqas. Iżda aħna nafu li għandna attivitajiet tas-suq intern, għandna l-att dwar is-suq uniku u għalhekk is-servizzi kollha tal-Kummissjoni manke l-Istati Membri stess għandhom jippruvaw li kemm jista' jkun iżommu rib il-punti fundamentali tas suq intern kemm jista' jkun. Il-kunċett ta' vulnerabilità għandu jiġi esplorat u għandna ninvestigawh anke minn tas servizzi tal-Kummissjoni dal-waqt. Nafu li hemm ċertu vulnerabilitajiet minħabba l-impatt tal-kriżi ekonomika minħabba l-età, s-saħħa u raġunijiet oħrajn li jiftu fis-seħħ U għalhekk għandna din l-opportunità biex niġbru flimkien l-input differenti li jippermettilna naslu eqreb għal ofol tas-suq intern u l-kunċett x'inhu s-suq intern. Sur Pupakis. Grazzi, kummissarju nominat. Mistoqsija supplementari. Il-prezzijiet huma mal waħda mill-iktar ġiħta ras tal-konsumaturi tagħna. Ta Inti personalment x'taħseb għandna irid ikonna osservatorju Ewropew tal-prezzijiet? Forsi dan ma jkunx iktar ta' kontribut biex innaqqas l-ispekulazzjoni? Of course, I would say in general. Iva, ma ġenerali nistanajt li iktar ma titħol fid-dettall tal-regolamenti tal-prezzijiet jew anke interventi tal-prezzijiet mhuwiex il-kunċett ewlieni tas-suq intern jew suq ħieles laqqas xejn, imma li nistgħu nagħmlu u personalment hekk naħseb tkun xi ħaġa tajba li nagħmlu dan huwa li nidħlu f'dialogu ta' livell qoli fost il-kummissarji differenti u l-partijiet interessati differenti biex nindirizzaw din il-kwistjoni, nifluha, naraw nistawx naqbżu niksbu iktar analiżi, iktar studji fuqha biex noħorġu rekomendazzjonijiet jew xi tip ta' qafas li jista' itaffi din il-problema. U biex bekk nqarbuha lejn l-interess komuni ta' tfassil ta' politika fl-Ewropa biex bekk kemm jista' jkun innaqsu l-impatt negattiv fuq is-suq intern, kemm jista' jkun. Is-Sinjura Steiler. Grazzi, President, grazzi Kummissarju nominat. Jiena nixtieq inqajjem din il-kwistjoni tal-e-books u l-aċċess tal-libreriji. Ħafna libreriji madwar l-Unjoni Ewropea mhux qed ikollhom aċċess għal kotba elettroniċi minħabba li qed ikoll hemm ċaħda U għalhekk issa li qed nitlu f'din ir-rivoluzzjoni diġitali l-biża' għajja hija li jekk ma nindirizzawx din il-kwistjoni dawk li jistgħu jifilħu li jkollhom aċċess għall-erfin biss ħajgawdu u ma nistgħux noħolqu firda digitali li ssir isa apartheid tal-kodba għal min jiflaħi għallas għal dan it-tip ta' teknoloġija u min ma jiflaħx. Forsi il-kummissarju għandu din ir-rwol li kollu kompitu trasversali. Kif ħat tagħmel dan maħdax il-kummissarju li titaħdem magħhom? Grazzi. Kummissarju nominat. Grazzi tal-indirizzaj din il-kwistjoni tal-e-books, il-kodba elettroniċi, jew mod ġenerali il-suq elettroniku għal-konsumaturi, iż-żieda dejjem tal-użu tal-kodba elettroniċi juri li kull ma jmur L-importanza qed tikber ta' dawn il-prodotti digitali b'mod ġenerali għal konsumaturi tagħna, għalhekk irridu nindirizzaw din il-kwistjoni, irridu nikkonċentraw fuq is-suq diġitali għal konsumaturi wkoll. Fuq il-kodba elettroniċi, f'dawn l-aħħar snin rajna iż-żieda tal-prezzijiet tal-kodba elettroniċi minħabba l-xejriet differenti u l-prassi legali differenti tal-publikaturi, tal-operaturi differenti li bidlu it-tip ta' ftejm li kellhom u marru minn metodu u modell għall-ieħor. U s-servizzi tal-Kummissjoni u l-Viċi-President Almunja x'jagħmlu fil-qasam tal-kompetizzjoni. Li jagħmlu huwa li jieħdu impenji vinkolanti min-naħa tal pubblikaturi biex bekk ikun hemm kunċett ta' servizz ħieħ u bekk il-prezzijiet forsi nittamaw li l-kodba elettroniċi jiswaw inqas fuq matul iż-żmien u dan fl-interess tal-konsumaturi biex bekk ikollhom għażla ħjar u iktar kompetizzjoni fis-suq. X'aktar nistgħu nagħmlu bħala Kummissjoni? Forsi dan nistgħu norbtuh ma' xogħol diġà għaddej palazzjonijiet. Waħda il licenzi għal l-Europa biex bekk ikunem sistema ta', ta jew inkella IPR differenti li tkun iktar fuq livell Ewropew u tindirizza l kodba elettroniċi wkoll u anke l-viżjoni sostanzjali tal-qafas tal-jeddijiet ta' drittijiet tal-awtur tal-copyright biex bekk ikun hemm iktar użu ta' dawn il-kodba. Olek ħan indirizzaw dan fisem il-konsumaturi. Thank you, Commissioner, for that, that, that answer. Grazzi ta' dik it-tweġiba, naħseb l-impen tiegħek eh, huwa tajjeb. Naħseb li r-responsabiltajiet f'tal-libreriji huma importanti ħafna. Għandna ħafna libreriji madwar l-Ewropa u dan joffru aċċess għall-arfin. Importanti ħafna ninqisuh Barra minnek, xtar x'ser tagħmel aktar għal konsumaturi biex bekk ir-rivoluzzjoni Digitali ma tħallix il xaħat wara u tagħti iktar opportunitajiet il ħaddieħor. Naħseb it tele darba li ħanitkellem fuq studju li ser jitnieda minn ħatar kummissjoni fuq il-mappatura tal xejri ta' vulnerabilità segmenti differenti tas-suq u anke fost il-gruppi differenti tal-konsumaturi Is-suq diġitali huwa wieħed mill-tliet toqsma ewlenin importanti biex nanalizzaw l-impatt tal-sfidi ta' vulnerabilità għal konsumaturi. Is-suq tal-enerġija, suq diġitali u s-suq finanzjarju. U għalhekk dal-waqt ser ikun hemm evidenza tajba, bażi tajba biex bekk ikonna riċerka u din tippermettilna nieħdu aktar passi sabiex nindirizzaw il-vulnerabilità fil-qasam digitali. Uh, next one is Mrs. Metzola. Signora Metzola. Grazzi. Palma diġa għalu kollegi oħra qabli u importanti li l-konsumaturi kollom informazzjoni tajba u rilevanti biex huma aħna l-kol bħala konsumaturi namlu l-aħjar Għal din ir-raġuni, matul in-negozjati li saru fi trialogs dwar il-programm tal-konsumaturi, il-Partit Popolari Ewropew imbotta biex jiġu finanzjati websites li jagħtu informazzjoni li jqablu l-istess servizzi u prodotti li jingħataw f'pajjiżi jew minn negozjanti differenti. Dawn il-websites jista' jkunu strumentali biex il-konsumatur u fejnu ikollu fuq ponot subajh l-informazzjoni li jkollu bżonn biex ikun jista' jqabbel fejn jaqbillu. Għalkemm in-negozjati għadhom ma ntemmux hemm il-qbil dwar dan it-tip ta' websites. Madankollu irrid ngħid li l-Kummissjoni uriet resistenza waqt in-negozjati. Għalhekk irrid nistaqsi jekk intix lest li tikkommetti ruħek li l-konsumaturi ikollhom lodda tajba ta' websites biex isir tqabbil Barra minn hekk se tagħmel biex tassigura li l-konsumatur ikollu aċċess għall informazzjoni biex ikun jista' jagħmel deċiżjoni informata tajba. X'inhuma l-idejat u iktar x'inhuma l-pjanti konkreti li tixtieq li ddaħħal fis-seħħ jekk tkun kummissarju. Thank you very much for raising the... Grazie ħafna tal-li għajem din il-kwistjoni ta' nodot ta' komparabilta, ta' paragun li huwa importanti għal konsumaturi għall-informazzjoni tagħhom, għall-aċċess tagħhom u għall-possibilità ta' għażla li għandhom fis-suq. Diġà kien hemm dialogu bejn il-partijiet interessati differenti fuq dawn l-odot li wassal għal numru ta' rakkomandazzjonijiet li huma bażi għal azzjonijiet u miżuri tal-futur li qed jittieħdu bħalissa mis-servizzi tal-Kummissjoni. jista' jkun hemm forsi approċċ approċċi differenti, konflitt ta' xulxin xi kultant, waħda fuq il-livell nazzjonali, jew inkella hemm min jgħid li dawn l-odot ta' paragun jistgħu jiġu mtejba u jistgħu jiġu żviluppati għal qasam nazzjonali biss tas-suq. Biex bekk ikun hemm aktar għażla aħjar u iktar possibilità li l-ċittadini tagħna jkun jistgħu qablu fis-suq intern. Mil-banda l-oħra għandek min jitlob għal bażi Ewropea jew saħansitra pan-Ewropea għall lodot ta' paragun biex bekk ikunem l-inni gwidi aħjar u tal-azla tal-konsumaturi. Jiena iktar inxaqleb l-intejbu li huma kemm il-kwalitajiet u l-possibiltajiet tal-odot ta' paragun kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll Ewropew. U għandna niddirizzaw ukoll il-fatt li kull ma jmur hemm suq trans dejjem jikber u suq ta' xiri fuq l-internet għal konsumaturi li dejjem qed jikber. Dan jeħtieġ minn ħatana iktar għodot ta' paragun affidabbli għajr dawk li hemm fuq il-livell nazzjonali biss. Fuq livell pan-Ewropew forsi diffiċli wis jista' jiswa ħafna flus li niżviluppaw issa, imma forsi din id-direzzjoni li du nimxu imma nimxu pass pass biex bekk nindirizzaw il-lodot ta' paragun affidabli għal konsumaturi tagħna. Did you have a supplementary? Mistoqsija supplementari? Mistoqsija supplementarja qasira biex nimni fuq dak eh, li għadek kifat li. Iġbrin titqis li ċertifikazzjoni għal websites li semmejt fil-mistoqsija ewlenija tiegħi fejn ikun hemm tqabbil ta' prezzijiet tagħti fiduċja ikbar lil konsumaturi u għalhekk din iċ-ċertifikazzjoni hi essenzjali għaliex il-konsumatur ikun jista' jserraħ moħħu iżjed? Yes, again. Iva, għal darboħra, l-informazzjoni għal konsumatur u l-disponibilità tal- l-informazzjoni li tkun reali u mux tqarrab dak li jkun hija xaġa importanti li jiena nixtieq nikseb. F'din id-direzzjoni li nixtieq naħdem u anke fir-rigward l-odot ta' paragun dawn iridu jimxu f'din id-direzzjoni għal din it-tip ta' politika Kif nistaw namluħ dan? Dan nistaw namluħ billi konna eżerċizzji ta' tindif l sejħa sweeps biex innatfu sistema naraw li kollox miexi ħarir u l-autoritajiet ta' nfurzar nazzjonali nkunu nistaw nifukawhom aktar li jaħdmu fuq l-affidabilità ta' lodot ta' paragun fuq l-internet dawn it-tip ta' websites biex bekk jevalwaw eżattament ir-realtà kemm tirrifletti s-suq reali f'termini ta' paragun ta' prezzijiet. Mr. Dion. Grazzi, Sur Dion. Grazzi, President. Kommissarju Mimica. Din id-darba nixtieq nitkellem fuq il-kummerċ bl-imnut. Jina rapporter fuq suġġett bħal dan għanna suq digitali minnaħa li kull ma jmur qed jespandi fl-Ewropa imma mill-banda l-oħra imbagħad għandna il-kompetenzi tal-istati membri. Bħalissa minħabba l-kriżi huma l-ħwienet iż-żar li qed jiebu għal kollox u xi kultant il-konsumaturi ikunu jixtiequ jixtru fuq l-internet. Allura kif nistgħu nsalvaw dawn il-ħwienet iż-żar, dawn il negozji iż-żar? Grazzi, grazzi għal mistoqsija tiegħek sur De Jong. Jekk m'għandikx tweġiba sħiħa u konkreta bl-iktar mod possibbli, issa f'dal moment minn tal-inqas li nista' nagħmel huwa li nidħol f'linja aktar ġenerali meta wieġeb din il-mistoqsija. Iva, Lantana huwa naħdmu fissem il-konsumaturi imma anke biex naħdmu għall-imprizi żgħar u ta' daqs medju wkoll, l-SMEs. Ġifieri, billi niżviluppaw aċċess għas-suq u l-użu tas-suq minn ta', ta din il-mod ta' xiri li dejjem qed jiżdied, jiġifieri xiri fuq l-internet, ikun hemm iktar għażla għall-konsumaturi innaqsu il-prezzijiet li rridu jħallsu l-konsumaturi imma anke niżidu l-offerta li tista' tasal għal konsumaturi naħa tal-SMEs. Din l-iktar mod faċli għal konsumaturi biex ikollhom aċċess għal dawn il-prodotti li joffru l-SMEs u anke għal ħwienet iż-żar iktar tradizzjonali li jkollna fit-toroq Ewropej. Tana. Għalhekk biex niżviluppaw u nħarsu drittijiet tal-konsumaturi fid-dinja Digitali fl-istess ħin nkunu qed nipproteġu id-drittijiet u l-interessi tal-SMEs ukoll fis-suq intern. Dennis, do you, yeah. do you need a um, supplementary? Għandek bżonn mistoqsija supplementari? Sur De Jong. Iva minuta biss għandha x'taqsam mar-regoli tal-għajnuna mill-istat u koordinazzjoni. X'inhuma l-kriterji pereżempju għal ħruġ ta' liċenzji għal ehm, stabilimenti kbar kummerċali fejn wieħed imur jixtri. Jien nixtieq nafas iktar fuq il-funzjoni soċjali li jaqdu dawn il-ħwienet iż-żar, xi ħaġa li jarfet il-Kummissjoni ma tieħdu l-ebda miżuri. Grazzi ħafna mill-ġdid, jiet il-kummissarju nominat, li nista' nagħmel issa huwa li nofri kooperazzjoni mill-qrib u azzjoni konġunta u studju biex niflu eżattament il-proċessi li inti ġustament qed tisħaq fuqhom bħala parti importanti tal l-SME speċjalment fis-suq ejja nisbdu ħabel wieħed flimkien ejja eh, nagħtu ħin biex nniedu dan l-istudju u ejja nippruvaw insibu dawk il-linji gwida oqsa, jew inkella anke proposti jew inizjattivi li jistaw iħadnu bisħiħ dawn l-interessi li qed issemmi tal-SMEs imma anke tal-konsumaturi. Għaliex jiena naħseb li dawn huma żewġ ħolqiet tal-ħoloq tal-istess katina huma jorbtu ħafna ma' xulxin. Grazzi, Is-Sur Obermajer jgħataw? Mux għatna raħ il president? Gwadan jgħna l-ħin mela, issa naddu għall aħħar round. Is-Sur Ċazzi Markakis, Signora Bella Baldacchino, Sur l-Onorevoli Legrip, Senalova, Engel u Westfall. Ma nistax namlu ktar minn tliet sigħat, hekk bil mal-Kummissjoni, nixtieq nagħti għall-Kummissarju wkoll, u għalhekk inħeġġeġ lill-kollegi jekk m'għandkomx wisq affarijiet importanti bħala domandi supplementari niggwadanjaw il-ħin. Ma rridx noqgħod naġġel ħawis il dak li jkun, imma rridu nżommu mal-ħin. Nibdow bl-onorevoli Ċazzi Markakis. Mhux ser ikolli mistoqsija supplementari u għalhekk il-kummissarju nominat jista' jiffoka biex iwieġeb dan. Tkellem ħafna dwar l-informazzjoni għall konsumatur u bħalma nafu din l-informazzjoni disponibbli fuq l-internet. Xinajdu jekk ikun hemm xkil enormi biex wieħed ikollu aċċess għal din it-tip ta' informazzjoni għaliex ikollok diżabilità personali, per eżempju. Jiena rapporter fuq leġiżlazzjoni li ser tagħmel li se tiżgura li l-korpi ta' korpi ta' entitajiet pubbliċi anki ta' informazzjoni kunu aċċessibbli għal kulħadd, anki għan nies b'diżabilità Dan ma nistawx namluħ mingħajr il settur kummerċjali u nies b'diżabilità wkoll ma konsumaturi ma mhux kulħadd għandu l-istess aċċess għal dawn it-tip ta' websites ta' informazzjoni. U għalhekk ejja naqbżu dan l-ostaklu enormi, l-ostaklu għall-informazzjoni. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Inti indirizzajt il-kwistjoni tal-konsumaturi vulnerabbli, imma ma laborajċ speċifikament fuq il-konsumaturi li jkollhom diżabilità. Dan kemm huwa importanti għalik personalment li ninvolvu n-nies b'diżabilità fil-qasam kbir ta' politika l-konsumatur tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna tal qajjimt dawn il-kwistjonijiet interessanti għal konsumaturi li għal raġunijiet oġġettivi għandhom diffikultà għall aċċess tas-suq minħabba xi bżonni speċjali li jkollhom u xi restrizzjonijiet li jaffaċċaw b'xi mod ieħor. Iva ta' bilħaq jiena nemes importanza kbira biex nindirizza din il-kwistjoni jekk niġi konfermat min-naħa tal-Parlament u jiena verament nixtieq niżviluppa u nestendi l-impatt tar-rapport fuq websites pubbliċi għall-aċċessibilità tagħhom. Dan wieħed minn partijiet importanti tal- din il-problema li semmejt ta' dan id-dokument Ma mhux qed nitkellmu biss dwar li jkun hemm aċċess għal dawn il-website pubbliċi, importanti li jkollok tifhimniex ħażin għal kulħadd. Iżda kulħadd huwa konsumatur, anki dawk li għandhom bżonnijiet speċjali jew konsumaturi b'aċċess ristrett. Dawn kollha għandna nqisuhom definitivament. Għal daqstant, meta nitkellmu dwar l-aċċess tagħhom kemm għas-suq diġitali u għal forum oħra ikunu xikunu anke forum fiżiċi ta' aċċess għall operaturi kummerċali jiena verament nixtieq li nindirizza din il-kwistjoni u niddiskutuha nanalizzawa flimkien u mhux biss għax importanti li nanalizzawa ma anke importanti li waslu azzjonijiet u jiena lest li nidħol f'analiżi dettaljata ħafna u nuri approċ b'saħħtu biex nindirizza din il-kwistjoni ta' aċċess għal konsumaturi kollha. Grazzi ħafna, Sinjura Abela. Grazzi, eh, grazzi Kummissarju nominat, eh, mistoqsija mbagħad mistoqsija qasira ħafna supplementari. Eh, Xinu ma l-veduti tal-Kommissarju nominat dwar il-prattiċi eżistenti fost bosta bejja minn fuq l-internet eh, fis-suq intern Ewropew li joffru s-servizz tagħhom biss l residenti konsumaturi ta' ċerti stati membri b'tali mod li effettivament jeskludu l-opportunità l miljuni ta' ċittadini Ewropej, speċjalment dawk li jgħixu fi stati żgħar jew periferali milli gawdu mill-vantaġġi tas-suq intern Ewropew u allura x'miżuri lesti jikkonsidra l-kummissarju nominat sabiex jindirizza eh, din is-sitwazzjoni. Thank you very much. Grazie ħafna. L-opinjoni tiegħi fuq din il-prassi hija negattiva għaliex kull xorta ta' diskriminazzjoni kemm jekk hija nazzjonalità jew residenza mhix aċċettabbli fis-suq intern. Tagħmel firda fis-suq intern twassal għal frammentazzjoni u dan mhux il-kunċett mhux lan li aħna il-koll nixtiequ inħadnu f'dan is-suq. Għal daqstant, kemm fir-rigward restrizzjonijiet tal-kunsinna ta' prodotti li jinxtaraw eh, minn frontiera l-oħra jew jinxtraw fuq l-internet. Kemm jekk huma restrizzjonijiet tal-metodi ta' pagamenti bil-karti ta' kreditu, bl-internet, bil-mobile, eccetera, għal ċertu residenti, dawn kollha huma problemi, kollha metodi li jridu jitneħħu missu intern. U jiena ħana nagħmel ħilti kollha flimkien mal-kummissarji l-oħra biex nkonċentra aktar biex nneħħu dawn il-prassi ta' diskriminazzjoni mis-suq. Grazzi. Allora la għandi ċans x'miżuri est li jikkonsidra l-Kummissarju nominat sabiex jassikura illi l-konsumaturi f'sitwazzjoni ta' insularità dopra, bħal pereżempju ma jagżira għawċija jibbenefikaw bissieħ minn opportunitajiet ta' suq Internet. Oh yeah, yes Gozo is a nice island. Iva, għawdex gżira sabiħa ħafna, zort il-gżira ċkejkna ta' għawdex, mort kemm il-darba. Sabiħa fem. Aħna irrit ikonna l-istess impatt pozittiv tas suq intern il-partijiet kollha, iż-żoni kollha ta' territorju Ewropej, tas suq Ewropew. Dan xi Ifisser li l-attivitajiet ekonomiċi tal-operaturi għandhom ikunu f'livell tali li jippermetti l-għażla kompetittiva tal-konsumaturi. Anke jekk ikunu postijiet izolati jew xkejknin ħafna fil-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Mil-banda l-oħra, rridu nisviluppaw il-xiri online fuq l-internet, għaliex dan huwa mod aħjar kif tista' żid l-għażla l-konsumaturi, tnaqqas il-prezzijiet u hawnhekk naslu biex inneħħu dak ix-xkil li hemm eżistenti bħalissa fi sfera digitali fi xiri online. Mrs. Legrip. Si, Signora Legrip. Grazie ħafna, Sur President, Kummissarju nominat. Jiena nixtieq nilqa l-Kroazja fiħdan il-familja tal-Unjoni Ewropea għal ċittadini, l-konsumaturi, l-kumpaniji kroati li ser jibdow joperaw fis-suq intern. Nixtieq ngħidlek kummissarju nominat li l PPE bħalissa għandu xi dubi dwar iċ-ċarezza madwar xi impenji li ġew espressi minnaħa tal-Kummissjoni u nittama li fit-tweġiba tiegħek fil-mistoqsija tiegħi tista' toħroġ b'tweġiba u ban iktar preċiż u dettaljat. Jiena bħala membru tas-suq intern u l-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Konsumatur imma anke bħala membru tal-drittijiet tan-nisa u l-Kumitat Fem ġifieri. Għal daqstant, naf, nafu mistudju studju tal-Kommissjoni kemm ir-rwol tan-nisa huwa importanti għal konsum huma għandhom fidejhom madwar madwar 70% tax-xiri li għam tax-xiri għal kull familja għal prodotti għad-dar u fl-2015 ser jiġi prodott rapport eh, minnaħat tal-Kommissjoni semmejtu ftit ilu. X'se tajt dwar direzzjoni li tixtieq tieħu l-Kummissjoni ser issaħħaħ in netwerk tal-Aġenzija Nazzjonali, iva rridu nsaħħuh dan in netwerk imma kif taħseb li nistgħu nagħmluh dan? X'proposti preċiżi għandek f'moħħok? Kif ħajkun involuti l-partit interessati differenti biex niġbdu l-kulħadd taħt l-istess keffa? Grazzi ħafna, Sinjura Legrip. Iva, ta' bilħaq f'dan l-istadju ta' l-tħejjiet tiegħi għasmiħ fi stadju fejn mien mhix parti mill-kolleġġ għalissa. Forsi iċ-ċarezza tiegħi fit-tweġibiet tiegħi ma setax tmur iktar minn ċarezza li qed nuri bħalissa. Jew minnaħa li minn ċarezza li toħroġ mill-proposta tal-Kummissjoni li hemm bħalissa u li hemm qudiemkom bħala Parlament Ewropew u Kunsill fid-dokumenti varji li hemm. Xorta waħda. Aħna rridu nitkellmu dwar il-proċess leġislattiv li konna qoddimna u jiena nixtieq inserraħlek rasek li f'dan ir-rigward jiena ħankun ċar kristall kemm jista' jkun possibbli biex nispjega u nargumenta favur il-proposta tal-Kummissjoni, imma mister inżomm magħhom bħal xi ħaġa mnaqxa fil-ġebel, imma jeħtieġ li jkollna l-istess livell biżejjed flimkien kif nistgħu ntejbu u dan iva lest indaħħalhom fil-proposti leġislattivi jekk ikun hemm bżonn. Fir-rigward il-kwistjoni tal-nisa eh, bħala importanti, li għandhom rwol importanti għal konsum, irridu nifukaw aktar fuq l-scoreboard u l-prassi varji li għanna skont is-sessi. Kemm jekk ikunu nisa kif ukoll irġiel. L-ewwel analiżi tista' turina li fi kwistjonijiet tal-konsumatur it-tweġiba ma tantx tvarja fuq kriterji ta' sess. Daqskemm tista' tvarja pereżempju fuq kriterji soċjodemografiċi oħrajn li jintużaw fil-politika għal-konsumatur u għal-kondizjonijiet tal-konsumatur u l-skorbor tal-konsumatur. Aħna ħankomplu naħdmu f'dan ir-rwol bħala pożizzjoni ta' nisa u rġil li jitqisu ndaqs fil-politika tal-konsumatur, anke fil-studji li ħajġu imnieda dal-waqt, u ninformakom li dal-waqt inkun pożizzjoni jekk konfermawni biex ikolli impenn pożittiv fuq dawn il-kriterji li semmejtu intom fil-pożizzjoni tal-konsumatur u l għal-konsumaturi. Il-President, il-ħin qed jafas, nista' ngħaddi għal kellim ieħor jew staqt mistoqsija supplementari. Grazzi ħafna. Mela issa Sinjura Senalova, bat Sinjura Angel u Sinjura Rapti mbagħad verament il-ħin ikun spiċċa. Grazzi ħafna, kummissarju nominat. Nixtieq nilqa' lilek u ċ-ċittadini Kroati kollha fl-Unjoni Ewropea. Il-fiduċja tal-konsumaturi fis-suq intern ħafna drabi tkun imxekla minn rapporti ta' kwalità tvarja ta' prodotti, kemm jekk ta' ditta, ta' tip differenti u li jkunu distribwiti fil-suq intern. Hemm studji li juruna li l-konsumaturi m'għandhomx l-istess aċċess għall-istess standards ta' kwalità madwar l-Unjoni Ewropea. Dan il-punt tennejtu bosta drabi. Fost aħrajn per eżempju rapport li appella lil kummissjoni biex tinvestiga dan bħala każ ta' diskriminazzjoni. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Inti ser timpenja ruħek biex tressaq passi sabiex bekk il-Kummissjoni tagħmel investigazzjoni fuq il-kwalitajiet li tivarjaw tal-standards varji li hemm fl-Unjoni Ewropea u x'passi ser tieħu mod partikolari bħala kummissarju minn pajjiż fejn hemm standards differenti ta' kwalità li ġew ikkonfermati minn sentenza tal-qorti. Grazzi ħafna tal-qajt id-dħul tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea u grazzi ħafna tal-li qajjem din il-kwistjoni ta' kwalità tal-prodotti. Iva, ta' bilħaq, ovvjament għanna il-priorità għalina li hija s-sikurezza tal-prodotti. Din irridu nżommu bħala priorità u nżommuha sigura kemm jista' jkun kif inhi bħalissa jew nkella sansi trantajbuha. Anke għal prodotti li jkunu konformi ma' rekwiżiti ta' sikurezza, imbagħad aħna rridu ikonna impatt dwar il-kwalità għal konsumaturi tagħna u rridu nżommuhom b'sebgħinejn. L-informazzjoni, it-tikketjar jew ir-riklamar l-informazzjoni kollha li kollu l-konsumatur m'għandhomx iqarqu bil-konsumatur u jizvijaw fl-għażla li jagħmel viżavi l-kwalità. Il-kwalità tista' tvarja f'ċertu każijiet minħabba preferenzi varji tal-konsumaturi fi swieq differenti. Iżda dejjem irridu niċċaraw darba l dejjem li rridu kun hemm indikazzjonijiet ċari għal konsumaturi. Għalhekk nissuġġerixxi li nitlu iktar fid-dettall fuq din il-kwistjoni għall scoreboard li jmiss biex bekk naraw x'inhuma l-opinjonijiet tal-konsumaturi tagħna u x'tweġibiet lestejtuna kemm din il-kwistjoni tal- kwalità mistennija u garantija garantita ix importanti għalihom. Umbagħad inkun nistgħu nfasslu l-scoreboard li jmiss għall-azzjonijiet u miżuri meħtieġa li ħanieħdu fil-futur. Grazzi ħafna Sur Engel. Grazzi, President, Kummissarju nominat, eh, Kummissarju Memeċa, il-Kummissarju Borċ kien għajjem il-kwistjoni tal-GSP. Din ila dejjem mill-2003 fejn il-Kummissjoni ila tagħmel ħafna affarijiet f'ċertu qosma moħrajn le, mux sortijak ovvjament tan nafu, imma rridu sikurezza tal-prodotti u anke għal sikurezza tas-servizzi offruti lill-konsumaturi tagħna. Kwistjoni tal-sikurezza dwar nirin fejn flukandi qed naraw nies li qed imutu kull sena madwar l-Unjoni Ewropea, mhux bil-fors ħtija tal-Kummissjoni ma m'għandna xejn tanġibli bħala qafas leġislattiv għal dan it-tip ta' inċidenti u jekk hemm bżonn ta' operazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm iktar elementi ta' sikurezza għal għal konsumaturi tagħna. Ma jistax ikun li dak li jkun jindarab ikorri jew saħansitra jmut minħabba nuqqas ta' sikurezza fil-lukandi pereżempju. Dan huwa qasam speċifiku li nixtieq inkun naf aktar u nixtieq inkun naf minn għandek jekk il-Kummissjoni x'lesta li segwi fuq il-pariri tas-Sur Borċ, il-Kummissarju Borċ f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Uh, that uh... il qasam ta' sikurezza tal-prodotti hija ħafna iktar żviluppata mill-sikurezza għas-servizzi bħala qasam u għalhekk aħna għandna l-kummissarji kollha fil-kolleġġ li flimkien irridu niġbu ħabel wieħed sabiex bekk nagħmlu aktar f'dan il-qasam forsi mhux ħtija tiegħi ġara qabel, imma jkun ħtija tiegħi jekk xejn ma jsir fil-futur anki jekk xejn ma jsir fis-16 il xar li miss sa tmiem il-mandat tal-Kummissjoni. Iva hemm oqsma li diġà huma regolamentati, speċjalment fl-akkomodazzjoni, l-sigurtà hemmhekk ukoll naħseb li hemm lokal titjib biex intejbu il-rekwiziti leġislattivi għal sikurezza u sigurtà fl-akkomodazzjoni, nistgħu nagħmlu aktar fil-sikurezza u sigurtà fir-rigward nirin, mhux bissa servizzi manka għal prodotti biex bekk intejbu r-reżistenza kontra n-nirin, materjali bħal dawn, eċċetera, u forsi dan nistgħu norbtuħ ma' uh, fire retardant li kollu inqas riski negattivi. Imma bon ġenerali, Iva, s sikurezza tas servizzi huwa qasam ġdid li għandna nesploraw, li għandna naħdmu fuqu u li jkun fost il-prioritajiet għal sikurezza u sigurta tal-Kummissjoni Ewropea. Kemm tissa u anke għal kummissarju jekk tikkonfermaw għal politika tal-konsumatur. Grazzi ħafna. Fl-aħħar l-aħħar mistoqsija mis-Sinjura Rabti. Grazzi, President. Nishtiq nil-ak u nixtieqlek ir-risq, kull suċċess. Mistoqsija waħda tal-aħħar. Il-konsumaturi jiddependu fuq deċiżjonijiet li jittieħdu minn ħafna kummissarji. Inti wieħed minnhom se tkun u għalhekk mistoqsija sempliċi għalik. Inti tkun lest f'każ ta' konflitt mal-ġirin tijak li tissilet aktar għal drittijiet tal-konsumaturi anke fir rigward ir-rimedju kollettiv taqbes għalihom? Grazzi ħafna, t-tweġiba tiegħi għalik tkun dan jekk ikun il-kompetu tiegħi. L-approċċ tiegħi se ikun li nkun qibes fuq l-interess tal-konsumaturi, naqbes għalihom għall-istennijiet li għandhom u anke fl-oqsma kollha l-oħra ta' politika li huma marbuta mal-interessi tal-konsumatur Għalhekk l-ewwel kuntatti tiegħi u diskussjonijiet ma' numru ta' kommissari u l-Viċi Presidenti tal-Kommissjoni fil-fatt ippermettu li li nkun ottimista sa ċertu punt. Diġà hemm il-rieda tagħhom il-koll biex bekk l-interess tal-konsumatur ma jkunx interess ta' konflitt bej il-politiki differenti, imma kollha lesti li qisu l-politika u l-interessi tal-konsumatur bħala parti importanti mill-politiki tagħhom. U f'dan l-istadju jiena jidirli li din dan mhux proċess li iwassal għal konflitt bejn politika u oħra. Imma naħseb li konna approċ ta' kollaborazzjoni bħala kulleġġ ta' kummissarji fir-rigward il-politika tal-konsumatur. Imma fejn ikun hemm bżonn ta' mbottatura aktar, iva jien ħana mill-parti tiegħi. Grazzi, grazzi ħafna lil kulħadd, kollegi, għal mod kif żammejtu mal-ħin u grazzi għal mistoqsijiet tagħkom kellna 29 membru li staqsew mistoqsijiet u għal grazzi lil kulħadd. Issa lest biex nistieden il-kummissarju nominat biex jagħmel il-diskors ta' luq tiegħu qasir kellu ħames minuti allokati għal dan u lest naddilu l-mikrofonu sa' kemm irid imma sa' ħames minuti qabel nagħlqu smieħ. Għalhekk nerġa' nadilek il-mikrofonu. Intensive, valuable. Grazzi għal dan l-iskambju ta' femijiet intensiv ta' valur u ta' aspirazzjoni. Dan l-smieħ li kena l-lum juri li aħna flimkien għanna impenn b'saħħtu għal politika tal-konsumatur u rwol taħħa fil-suq intern biex jixpruna l-impigi u tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Intom kontu qed tippromovu l-interessi tal-konsumaturi u l-importanza tal-konsumaturi fil-potenzjal ekonomiku importanti għal ħafna snin u jiena issa nixtieq nkun pożizzjoni biex nkun nista' nlaħħaq mal-livell tagħkom ta' ta' impenn, ta' interess, il-livell ta' ambizzjoni li turu u l-kontribut li jattatu għal politika tal-konsumatur. Jiena verament nixtieq niprofa nisħaq issa x'inhuma l-opportunitajiet ewlenin li joffri dan il-portafoll minkejja li l-ħin huwa limitat. Għal daqstant, jiena rrit nagħti prioritajiet, rrit nara x'prioritajiet ħanati lill-loqsma kollha, imma jekk niġi konfermat jiena ħanaħdem biħġari biex naħtaf dawk l-opportunità biex ikun hemm iktar viżibilità għal politika tal-konsumatur fuq il-livell Ewropew u fil-politiki Ewropej. U sabiex bekk nwassal il-benefiċċji kollha li din il-politika tista' twassal. l għalmu tiegħi se nagħmlu. Minn ġdejt nixtieq nara li l-nifsi bħala assis tal-Aġenda Ewropea l konsumatur u biex bekk ikonna dan il-monitoraġġ biex ikun ta' suċċess ikolli bżonn numru ta' imsieħba u partijiet interessati involuti biex jagħmlu l-istess ħaġa. Jiena nfakkar x'inhu huma l u l-nintija jekk niġi konfermat u marbuta mal-konsolidazzjoni tal-qafas leġislattiv eżistenti f'ħafna aspetti ta' sikurezza tal-prodotti, tal-apparat mediku, diagnostika in vitro. Dawn kollha jiftħu qasam ġdid għall-kontijiet bankari, qasam ġdid għal servizzi fejn rridu ntejbu l-aċċess għall-interess tal-konsumatur flimkien. U nixtieq nikkonsolida wkoll it-tisħiħ tal-infurzar u l-prassi ta' nforzar mod koordinat. Kemm tal-autoritajiet nazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea. It-tieni nittama li rnexxieli nesprimi kemm nixtieq u kemm inkun lest inkun miftuħ nikkoopera mal-partijiet kollha interessati f'din il-politika u li nikkomunika lill-konsumaturi kollha x'inhuma l-benefiċċji tangibbli tal-politika tal-konsumatur u ntihom l-informazzjoni li tkun iktar immirata u li tvera tirrefletti il-ħtiġijiet ideali tal-konsumaturi. Imma aħna għandna bżonn informazzjoni għall-industrija, għall-negozji, għall-imprizi tagħna biex bekk huma jkunu kapaċi jarfu x'inhuma l-interessi u l-protezzjoni u regolamenti tal-konsumatur. U biex bekk ikollhom aktar aċċess faċli għas-suq mill-bidu ta' meta jibda ċiklu ta' produzzjoni. President, membri onorevoli, il-Parlament verament kellu rwol kruċjali biex isawwar il-politika Ewropea tal-konsumatur u nħares il-qoddim biex inkompli nagħmel dan flimkien magħkom jekk niġi konfermat. Jekk ittuni din l-opportunità jien nimpenja ruħi li nikobra opera mill-qrib mal-Parlament u speċjalment fir-rigward il-leġiżlazzjoni pendenti u biex nadottawa sa tmim ta' dan il-mandat leġislattiv tal-Parlament. Imma anke biex nikkooperaw fuq ħafna inizjattivi oħrajn li huma kruċjali għall konsumaturi. Ippermettuli billi nagħlaq b'nota iktar personali. Jiena rajt direttament il-benefiċċji tal-politika tal-konsumatur fil-Kroazja, aħna forsi il-ġens li relativament għandu kultura tal-konsumatur pjuttost dajfa. Immem jiena kont prezenti biex insawwar l-ewwel tip ta' leġislazzjoni ta' protezzjoni tal-konsumatur Jiena kont favur li ntejbu narmonizzaw din il-leġizlazzjoni ma l akiet tal-Unjoni Ewropea u l akiet tal-konsumatur. U issa li l-Kroazja ser tissieħa fl-Unjoni Ewropea, verament nixtieq nara din il-ħolma titwetta li l-Kroazja tkun kompletament parti mis-suq intern u nittama li din il-ħolma issir realtà għalija. Jekk niġi konfermat nista' nserħilkom raskom li jena verament ħajnkun impenjat bisħieħ biex nwessal riżultati u ħares il-ħtiġijiet tal-konsumaturi. Riżultati tangibli għalihom, ruol ta' veru għalihom, interess ta' veru għalihom biex ikunu imħarsa u biex jiġu involuti fis-suq intern. Grazzi ħafna, grazzi għal dan id-dibattitu kostruttiv, grazzi ħafna għal kontributi ta'kom għall-aspetti vari u dettalji vari tal-azzjonijiet, miżuri u politiki futuri li għandhom isaħħu il-servizzi tal-Kommissjoni u l-Kommissjoni in ġenerali. Nħares il-qoddim biex nkun parti minn dan il-proċess. Grazzi ħafna. Well, thank you very much. Il-President. Grazzi ħafna, Kommissarju nominat. Grazzi għas-sem tiegħek dan ismiħ. Jiena kalkolajt ħażin kellna 30 membru fil-fatt li staqsew mistoqsijiet, kważi zamejna mal-ħin, u għalek grazzi lil kulħadd. Għal daqstent formalment nagħlaq ismiħ imma nfakkar il-koordinaturi tal-gruppi politiċi u rappresentanti tal-Kumitat tal-Ambjent ukoll li se il wara l-ofsenar fit-tlieta fil-PHS 6P054 fejn aħna nanalizzaw ir-riżultati tal-dan ismiħ u jkonna l-konferenza tal-presidenti biex noħorġu bil-verdet fl-axar mill-axar tal-Parlament Ewropew. Grazzi l kulħadd tal-li ħadtu sem, nħares il-qoddim biex narakom fil-laqa li jmiss u grazzi minn ġdid lill-Kummissarju nominat Neven Mimiċa għall involviment sħiħ li kellu f'dan ismiħ. Grazzi.